Good afternoon, dear colleagues. L-wara nofsnar it-tajjeb, kollegi, jiena qed post il-President tagħna Sonja Alfano li musa tkun preżenti. Ser ikonna il-laqa tagħna tal-Kumitat sal-5 u nofs u ovvjament wara ser ikonna l-laqa tal-koordinaturi in kamera f'din il-kamra hawnhekk wara 5 u nofs. Passoltu se nibdew bl-adozzjoni tal-abbozz tal-agenda. Jekk ma tkomx oġezzjonijiet niproponi illi nadottaw l-agenda hekk kif intbatet lilkom. The following points. Il-punt li mis tal-laqa tal-Kumitat Krim hija dwar ir-rapport dwar iżjara tad delegazzjoni Krim fis-Serbja mis-16 ta' 18 ta' Lulju Kien hemm 10 membri mill-kumitat tagħna illi marru ġew Belgrad fis-Serbja. Delegazzjoni intaqat ma' ħafna partijiet interessati, membri tal-Parlament, tas-Serbja, membri tal-sistema ġudizzjarja, pulizija, esperti indipendenti, rappresentanti ta' soċjetà ċivili, media u rappresentanti ta' assoċjazzjonijiet ta' investituri fis-Serbja. Id-diversità ta' dawn il-persuni tatna perspettiva dettaljata tal-pajis, pajis jgħadu kem beda jinnegozja l-adizjoni tiegħu fl-Unjoni Ewropea u fl-istess waqt jgħat jipprovi jistabilixxi jistabilizza d-demokrazija u l-ekonomija tiegħu wara li sofra minn snin twal ta' bojkot internazzjonali, problema kbira ta' kriminalità organizzata. Jiena nistieden lil membri li ħadu sem f'din id-delegazzjoni biex jagħtuna rispons dwar din iżjara tagħhom u jaqsmu magħna l-esperjenzi tagħhom u l-impressjonijiet li huma ħadu. Forsi nistaw nibdew bir-rapporter tagħna is-Surja Kolino. Jew kull min jixtieq jitkellem nara li jow min jixtieq ħaġa dwar id-delegazzjoni jekk tinsisti sur President. Jina ma koncern nolli ideja. Jina kont emmek għall-ewel jumejn minn tlet tijem. Kienet tassew interessanti l-esperienza u xaħġa li xukjatni. Rajna li kien hemm il-ġurnalisti li kienu qegħdin jagħmlu kampanja kontra il-kriminalità organizzata fis-Serbja. Niftakar żewġ sentenzi partikolari. Min huma dawn il-kriminali? Dawn huma mexxija mill-kriminali ta' Milosevic li għandhom dawn il-klikek tagħhom. Imbagħad għalunna fejn aħna tlabna saqsejna fejn imorru l-flus u għalunna hemm parti sabiħa minn Belgrad jekk tridu żurwa fejn hemm villas, hemm karozzi lussużi, Mercedes, e, parkjati u ħadd ma jaħdem. Kienet ħaġa interessanti ħafna u jiena ġejt hawnhekk u għedt illi li jiddispjaċini għal dak li qed jiġri fis-Serbja għandhom ħafna problemi imma għandhom ukoll din il-problema tal-kriminalità organizzata. Grazzi ta' din l-impressjoni qasira tiegħek dwar iż-żjara. Fis-serbja qed nara li l-Onorevoli Sondergaard jixtieq jgħid xi ħaġa. Eh, er eh, iva, grazzi, president. Forsi anke jien nista' naqsam magħkom l-impressjonijiet tiegħi imma nixtieq nibda billi ngħid illi naqbel perfettament ma' dak li għadu kemm jintqal mill-kollega tiegħi. Kien hemm żewġ affarijiet li laqtuni. L-ewwel net meta kellna diskussjonijiet mal-awtoritajiet ta' dwana derbiċċar illi kien impossibbli illi konna idea realistika ta' dak illi kien qed jiġri fil-frontieri bejn is-Serbja u l-Kosovo. Anke jekk kulħadd jaf illi Dan huwa punt ċentrali għal frodi u jidher l-awtoritajiet ta' dwana ma tantx jafu x'qed jiġri u ma jagħmlu xejn biex iwaqfu darba l dejjem it-traffikar tal-prodotti jew tal-bnedmin illi isir f'din il-frontiera u jider li id-dwana m'għandhomx bizet rizorsi biex ikunu jistgħu jirreaġixxu. Din hija ħaġa interessanti minn nifisha mbagħad punt ieħor li jiena nixtieq insemmi u mbagħad forsi il-persuni l-oħra jgħidu li li kellhom l-istess impressjoni ma nafx imma aħna wkoll żorna maħzen warehouse fejn dan huwa ċentru li fih prodotti li ġew ikkonfiskati mill-pulizija fis-Serbja, karozzi per eżempju, prodotti oħra. U dawn kollha, dawn il-prodotti kollha nżammu f'dan il-maħżen u ġew mibjuwa u l-flus suppost kellhom jimorru eh, għal programmi biex minnhom tibbenefika is-soċjetà. Imma kien hemm karozzi tassew l-ussużi hemmhekk u li jiswew ħafna flus u kol kienem karozzi oħra kif ukoll magni tal-lob li għandhom 20-30 sena li ma kienu intużaw jisom kienu qed juruna x'qed jiġri biex eh, tiġi miġġielda l-kriminalità organizzata imma ma kien hemm xejn ġenwin fl-affari. U ma kien qegħdin juruna biss, juruna karozzi illi jiswew ħafna flus biex juruna illi sar ħafna xogħol. Iżda l-impressjoni li ħadd kienet illi dan kien vjaġġ illi tassew kien ta' diqa għaliex aħna rridu nagħmlu xi ħaġa biex ngħinu lil-nies ta' Serbja għaliex huma il-vitmi wara kollox. Is-Surja Kolino, rapporter tagħna jekk Iva, grazzi, President. Jiena nixtieq ngħid illi matul il-vjaġġ aħna stajna niġbru ħafna informazzjoni li fl-opinjoni tiegħi kienet tassew meħtieġa u tassiwi. Fukoll interessanti. Rajna illi dawn il-każijiet marbuta mal-mafja huma din id-disciplina hawnhekk hija waħda ġdida qatt ma kienet teżisti qabel u wkoll rajna illi Apparti dawn l-affarijiet tajbin kien hemm affarijiet negattivi li deġa tkellmu dwarhom il-kollegi. Stajna naraw x'in ir-realtà. Ukoll kwistjoni ta' traffikar ta' droga. Kien vjaġġ interessanti, kellna serje sieħa ta' smieħ u jiena fil-dokumenta ħidma tiegħi niżilt ir-riflessjonijiet tiegħi. Grazzi, Onorevoli Okolino, l-Onorevoli Fanjan. Jiena nixtieq inżid xi elementi oħra. Anke jekk jiena ma kontx parti mid-delegazzjoni fis-Serbja. Jiena kont fid-delegazzjoni għal xlok tal-Ewropa ftit tal ġematilu jinn jien nixtieq ngħid illi apparti kriminalità organizzata illi t-rigwarda il-reġun kollu tal-Balkani hemm problema oħra ġifieri l-korruzzjoni sistemika. Qegħdin naraw illi kien hemm żviluppi pożittivi. Il-President ta' Serbia u l-Ministru l-ġdid kontra l-korruzzjoni għandhom proġetti ambizjużi dwar il-korruzzjoni u għal illi ħadd ma jista' jħossu aktar sigur. Ovvjament aħna ma nistawx nevalwaw il-progress tal-gvern wara mid-ġurnata biss u għat jifoka fuq il-kriminalità organizzata, fuq il-korruzzjoni. U dan diġa jgħat l-ewwel riżultati tiegħu is-Serbja għamlet passi kbar il qoddim fir-rigward ta' kollaborazzjoni tal-pulizija u ġlieda fil-konfront tal-kriminalità organizzata u aħna dawn il-passi il qoddim irridu nsemmuhom. Issa jiena naħseb illi hemm problem oħra il-Kosovo fejn hemm qatt kbir hemm ukoll kriminalità u korruzzjoni. Għalhekk ser ikun importanti illi il-Serbi fil-Kosovo ikollhom dialogu u jsaħħu il-kollaborazzjoni fost l-autoritajiet ġudizzjari u jiġġieldu kontra il-kriminalità u l-korruzzjoni. U importanti li kunem kollaborazzjoni fost is-sistemi tal- sistemi ġudizzjarju u l-pulizija. Dan ser ikun proċess twil. Rajna l-ewwel passi lejn l-indipendenza tal-ġustizzja ser tkun xi ħaġa twila u qegħdin naraw li s-Serbja huwa pajjiż kandidat. Kellem li miss, grazzi President. Jiena nittama illi mhux se nerġa' nirrepeti dak illi diġa qalu l-kollegi. Jiena kont milquta minn żewġ affarijiet matul iżjara żjara ta' delegazzjoni l-ewwel net l-impenn li rajna minnaħa ta' zaza fil-awtoritajiet ta' dwana tal-pulizija huma qed jirnexilom fl-affarijiet tagħhom aħna żorna proġett fejn kien hemm il-konfiska tal-proprjetà u kol rikavati li ġew użati biex jinbena kresh ta' tfal. Ija xi ħaġa li tqawwilna qalbna li qegħdin naraw l-affarijiet jinbidlu Sinjura Fajon għandha raġun irridu nagħtuhom ftit aktar ħin il-parlament rinatu aktar ħin biex u jieħu azzjoni u dan japplika b'mod partikolari għal-liġi tal-loti, tal-offerti, tal-kontratti, fl immoddi l-proċeduri tal-loti tal-kontratti kienet wassal għal korruzzjoni li tammonta da' sterz tal-GDP. Issa ser kunem hemm regoli ġodda ta' tendering dan huwa ambizjuż ħafna wa f'konformità mal-rekwiżiti ta' adeżjoni tal-Unjoni Ewropea u f'xi punti partikolari il-liġi tmur oltre minn dak li naraw fil-pajizi tal-Iskandinavja. Isser naraw kif ser tiġi implementata fil-prattika. Din il-liġi spiss din tkun l-ikbar problema. Memx nuqqas tarida tajba minnaħa tal-Parlament u minnaħa tal-Gvern u din minna nifisa dan minnu nifsu għasinjal tajjeb. Grazzi, Onorevoli Borghezio. Grazzi, President, jena nishtiq nżid xi kumment qasir dwar l-impressjoni mill-ħadna, mill-kuntatti u tarif li ksibna wara dwar l-aktar aspetti delikati u ta' tħassib fil-rigward tal-ġlieda kontra il-kriminalità organizzata u l-korruzzjoni. Jiġifieri problema tal-ħasil tal-flus. Jiena naħseb illi aħna għandna qudiemna pajjiż fejn il-kultura tal-prevenzjoni tal-kontroll u tal-ġlieda kontra dawn l-attivitajiet ta' ħasil tal-flus għadha fil-bidu tagħha. Jiena naħseb li l-Unjoni Ewropea għandha Iżżid l-attenzjoni tagħha fuq dawn l-aspetti għandha tagħmel monitoraġġ tal-inizjattivi tal-gvern u tal-awtoritajiet tal-ġudikatura jiena ħat l-impressjoni li dan il-pajis għadu xiftit lura. Iżda dan il-pajis qed nara illi jista' jsir wieħed mill-pajjiżi illi jew fl-Unjoni Ewropea jew lil mill-Unjoni Ewropea ikun ġenna għal dawk li huma involuti fl-attività ta' ħasil tal-flus għaliex hemm sistema bankarja u sistema ta' kontroll illi ta' bilħaq għada dajfa u għalhekk irridu nqisu bir-reqqa dan l-aspett. Grazzi, Onorevoli Borgezio, nirringrazzja l kollegi li tkellmu kull man tqal kien ta' bilħaq ta' tħassib u ovvjament irridu nkomplu insegwu dan is-suġġett. Il-problema b'dawn iż-żjarat tad delegazzjoni hija dejjem is-segwitu li jkun hemm wara. Forsi fil qa tal-koordinaturi tagħna nkunu nistgħu nerġgħu nindirizzaw dan il-punt u naraw x'nistgħu namlu konkretament biex tabilħaq ikonna segwitu għażjara tad-delegazzjoni. Jekk ma m'għandkomx aktar kummenti dwar dan il-punt nixtieq li ngħaddu għal punt li jmiss fuq l aġenda u issa ser nitkellem bl-Ingliż jgħid il-President għaliex eh, in-noti tal-President tiegħi huma bl-Ingliż. Ser nibdew il-raba punt tagħna fuq l-aġenda. Il-punt dwar l-ewwel dokument ta' ħidma ta' rapporter tagħna Surja Kolino. Imbagħad ser niddiskutaw niddiskutu l-karti tematiċi erba karti tematiċi ta' erba membri ta' dan il-Kumitat kif tafu l-mandat ta' dan il-Parlament jgħid li huwa jrid rapport interim il-rapporter Surja Kolino kien għallinna li kien ser ikopri l-aspetti differenti tal-loqsma ta' kompetenza tal-kumitat tagħna, kriminalità organizzata, korruzzjoni, ħasil tal-flus, u dan kien ser jagħmlu fi tliet eh, dokumenti ta' ħidma separati u ser jitratta rispettivament kull suġġett. Illum rapporter jixtieq iressaq l-ewwel paper tiegħu illi abbażi tal-arfin espert il-irċiva l-komitat tagħna matul ismieħ illi huwa kellu u kol grazzi għal karti tematiċi li se niddiskutu aktar tard huwa ser jindirizza s-suġġett tal-kriminalità organizzata. U għalhekk jiena nipproponi illi aħna nagħmlu diskussjoni tagħna hekk ser ikun hemm preżentazzjoni ta' 20 minuta mir rapporter tagħna ma nafx hekk għandux bżonn dawn l-20 minuta kollha kemm huma għall preżentazzjoni tiegħu. Imbagħad ser ikonna l-ewwel round ta' mistoqsijiet mill-membri illi talbu eh, biex jitkellmu bħala priorità u mbagħad kull membri ser jiġu mitluba biex jilimitaw mistoqsijiet tagħhom għal żewġ minuti. u mbagħad nisimgħu tweġibiet tar-rapporter ovvjament. Onorevoli Jakolino, hekk jogħġbok. Eh, <clears throat> President. Grazzi, President. Ser niprofa. Nuri, l-impenti għawnek unżom fil-ħin illi, mal-ħin illi jinti tajtni. ne niprofa unżom fil-qosor kem jistajku. Wara, xie, xur ta' attività għalila għawnek Grazzi għal kontribut ta' bosta kollegi, nibdew b'dawk illi faslu kontribut speċifiku permezz tal-karti tematiċi individuali aħna u koll grazzi għal kontribut tas segretarjat ħriġna b'dan l-ewwel dokument ta' ħidma illi hija premessa tajba biex inkunu nistgħu nindirizzaw kwistjoni marbuta mal-kriminalità organizzata illi teħtieġ għarfien, teħtieġ kompetenzi, imma teħtieġ ukoll il-possibilità illi nistabilixxu rabtiet fost il-fenomeni illi qegħdin jiġu eżaminati u għalhekk aħna iddeskrivejna fil-qosor kwistjoni illi jeħtieġilha approċċ soċjoloġiku u mal-ewwel aħna stajna naraw kemm f'dan il-kuntest huwa meħtieġ illi nanticipaw illi ir-reat marbut mal-mafja ikun anticipat u jkun hemm u jkun disciplinat f'kull stat membru dan huwa approċċ globali. U b'ek dan jibda minn premessa sostanzjali ġifiri il-reat ta' assoċjazzjoni marbut ma' każijiet mafjużi dan jeħtieġlu dispożizzjonijiet leġislattivi speċifiċi. Illum il-ġurnata dawn mhux preżenti f'ħafna mill-istati membri u ħut għadhom lanqas biss isuħ u dan huwa l-ewwel aspett essenzjali u jekk iridu nsejħula jekk anke priorità politika għall parlament Ewropew għaliex huwa jrid joħloq kooperazzjoni ġudizzjarja u fost il-pulizija. il pulizija fejn huwa jrid jiddefinixxi standards komuni f'dan ir-rigward. Iżda, irridu evalwazzjoni ta' dispożizzjonijiet leġislattivi. Jiena xtaqt nibda b'dan il-punt għaliex jiena naħseb li huwa meħtieġ anke fir-rigward ta' dispożizzjonijiet l-oħra. Il-kriminalità organizzata u l-każijiet marbuta ma' dawn huma meqjusa bħala attivitajiet transnazzjonali u għalhekk neħtieġu approċċ mifrux kemm jista' jkun. M'hemmx tifsira dan ngħiduh fil-rapport m'hemmx tifsira globali li aċċettata b'mod globali tal-reat ta' assoċjazzjoni. Aħna stajna nivverifikaw kif fuħut mill leġiżlazzjonijiet għal raġunijiet marbuta mal dan il-fenomenu hemm modelli leġislativi illi għanna nqisuhom. Għalhekk aħna ħassejna illi l-ewwel pass għandu jkun dan, iġifieri jinħoloq dan ir-reat, ikun hemm grupp strutturat, jekk ikun hemm grupp strutturat organizzazzjoni kriminali, grupp aktar minn żewġ persuni u minnhom mill-attività tagħhom huma jagħmlu profit fl-Unjoni Ewropea u dan ikollu wkoll effetti fuq is-suq intern. Illum il-ġurnata l-kriminalità organizzata hija b'saħħitha aktar minn qatt qabel għaliex infirxet mod geografiku u kol rajna li kien hemm infiltrazzjonijiet u dawn huma strutturati huma wkoll dejjema. Illum il-ġurnata dawn il-gruppi infirxu wkoll qabel kienu jidru bħala xi ħaġa il-bot anke fuq livell kulturali kriminalità organizzata tal-prodotti eh, daħlet fl-ekonomija u dinja biswit l-ekonomija legali edin naraw illi hemm il-kriminalità organizzata. Hemm ukoll numru dejjem jikber ta' attività ta' ekonomija illegali u apparti dan hemm serja sieħa ta' attivitajiet illi huma marbuta ma' metodi antiki li marru lura fi żmien u li huma diġà verifikati. Qegħdin naraw kif hemm konsistenza ta' metodi ta' ġestjoni pereżempju u profitti. Dan joħloq penetrazzjoni kbira fit-territorju b'mod partikolari f'dawk fejn il-livell u l-standard ekonomiċi huma olin. Spiss il-ħaddiema ikunu zazax u għalek emmek tinġema il-kriminalità organizzata illum Għedin naraw illi dan il-komitat qed jagħmel attivitajiet tiegħu u m'għandniex dubju illi aħna rridu ninkoraġġixxu din il-loġika ta' approċċ sħiħ approċċ maqut sfida globali bħal dik tal-kriminalità organizzata teħtieġ u għalhekk jiena daħalt dawn in-noti fid-dokumenti teħtieġ illi aħna jkollna prosekutur Ewropew l-euro reati, l-ekim sejħa euro reati, reati marbuta mal-euro reati jeħtiġilhom approċ globali fl-Unjoni Ewropea u dan il-prosekutur irid jaħdem f'sintonija mal-awtoritajiet nazzjonali. Trid tkun irid tkun prosekutur għaġli u wkoll tkun tista' timplementa l-liġijiet il-mafji nsibuhom f'kull sistemi ekonomiċi, hemm erba paper tematiċi, papers tematiċi illi dwarhom jiena ser ma tant ser nitkellem biex bħala kortezija nkun nista' nagħti l-ħin lill kollegi biex huma jintervjenu dwar id-dokumenti illi huma stess faslu. U li jiena nħoss illi kienu importanti immens u prezzjużi U jena fi dokumenti dawn semmejtum. Europol, dan l-axħar, fi rapport annuali tijaw, għal xinuma il-punti ta' traffikar illegali. U garantew ukoll momenti li jirreferu b'mod partikolari għall-effetti fuq l-imprenditorjat legali minnaħa ta' dawn il-kriminali. Identifikatu kol il-pajizi speċifiċi, il-Belġu, l-Olanda, Rumanija, l-Greċja, naħa ta' nofsenar l-Italja fos dawn il-pajizi. Fid-dawl ta' fatti li rajna dawn l-axar fl-Italja, rajna li fil-Tramuntana l italja rajna pass il qoddim kbir. Kemm ukoll Spanja u l-Portugal fin-naħa tal-beach tal-Ewropa dan huwa fenomenu pan fenomenu preżenti b'mod konkret illum ma nistgħux ngħidu illi ma jeżistix stat membru illi ma jridx ikollu x'jaqsam jew ma jistax ikollu x'jaqsam mal-mafja u għalhekk għalhekk fil-bidu kont qed ngħidilkom illi għanna nieħdu azzjoni l-attività illegali issa edha dejjem naraw forum differenti mill-kummerċ tal-ġojelli, attenders pubbliċi, għal dwabis tal lop għall-imħatri klandestini, traffikar illegali tal-bnedmin tal-organi ta' armi. Memx settur importanti fejn aħna edin naraw li jem attività imprenditoriali fejn ma nistawx insibu traċċa anke fil-kwistjonijiet ambientali dawk marbuta mal-iskar fejn ma narawx traċċa konkreta ta' din it-teddida reali. Teddida reali li għassuq intern għas-saħħa tal-konsumaturi għall-imprenditur onest. Hemm ukoll ċerta mobilità ta' din il-forma ta' imprenditorjat u l-kriżi ekonomika ma paralizzaċ, ma xekklitx il dan il-fenomenu. Minna ħal-oħra rajna illi kienem intreċċi mhux ta' soltu illi waslu għal dejjem aktar fenomeni marbuta mal-kriminalità organizzata. Kif nistgħu nintervjenu? Kif għandna nintervjenu? Liema soluzzjonijiet reali konkreti nistgħu nwettqu biex ikun hemm miżuri ta' mizuri leġislattivi. Tkellimna dwar l-assoċjazzjoni mal-mafja, l-applikazzjoni ta' sentenzi ta' ordnijiet li joħorġu mill-awtoritajiet ġudizzjari, il-konfiskar, dossier fil-Kumitat Libe u kol dwar dan. U kien hemm kontributi tal-Onorevoli Mitchell dwar il-konfiskar illi din għandha tiġi żviluppata wkoll permezz tal-konfiskar preventiv, konfiskar anke f'nuqqas ta' kundanna u anke konfiska ċivili konfiska raġunijiet soċjali wkoll jiġifieri. illi il patrimonju tal-mafja jiġi użat kontra l-mafja biex nigarantixxu servizzi indispensabbli pal per eżempju l-inklużjoni soċjali u attivitajiet oħra soċjali ta' rilevanza soċjali, tenders pubbliċi anke mek irridu intervjenu. Irridu nevitaw dak li qed jiġri bħalissa li jkun hemm tenders illi jingħataw lil kumpaniji li ġew kundannati minħabba l-mafja u dan jena taw fi stati membri oħra tal-Unjoni Ewropea. Hemm il-traffikar tal-bniedem l-Onorevoli Ajal Sender u koll faslet kontribut ta' importanza kbira fejn hija dal-waqt ser titkellem dwaru dan ir-rapport, traffikar ta' drogi, l-attivitajiet konkreti, din jiġu kol sviluppati mill-kollega Diaz de Mera. Tkellimna dwar strumenti operativi, konfiska u sekwestru. Il-ħabs. Il-ħabs ħarex, xalix le. Il-ħabs ħahra xansi. Dan jista forsi ħasseb li xi kollegi f'xi stati membri oħra imma irridu nxeklu lil boss mafjużi illi ma jkomplux jagħtu ordnijiet mill-ħabs. Ma rridux inħalluhom ikomplu jagħtu ordnijiet. Imbagħad hemm eh, il-garanziji marbuta mal-obligu tal għet jiskonta sentenza. U għaparti minnek, f'realtà Ewropea, fe għanna suq uniku, hemm il-garanziji ta' sustanza illi rridu jenataw frabta ma' su uniku jena ressaċi emendi fil-dokument ta' Rabella biex ma nħallix jiġri dak illi għadni kemm nitkellem dwaru qabel, jiġifieri tenders illi jenataw li l-intrapriżi li diġaġaw ġew ikkundannati fi stati membri oħra dwar mafja. Imbagħad Irdu nitkellmu wkoll dwar l-armonizzazzjoni tal-leġislazzjonijiet tal-istati membri. Għanna dawk l-istrumenti kollha illi b'xi mod jew ieħor jagredixxu l-assi l-patrimonju tal-kriminali. Dun saħħu wkoll ir-rwol tal-maġistrati b'mod partikolari. il-maġistrati involuti fil-dawn il-każijiet irridu wkoll niżguraw li kunem paragun bejn il-pubbliku u l-privat u bażi ta' informazzjoni tajba mingħajr tarif aħna ma nistawx norqtu fil-laħam il-ħaj is-sistema ta' kriminalità. Jiena wkoll tkellim dwar il-possibilità illi nixprunaw il-partiti dwar ir-responsabilità politika tagħhom anke fil- metu ma jfaslu l-lista elettorali tagħhom irridu japplikaw il-kodiċi tal-etika li garantixxi l-aċċess għar wol importanti fil-parlamenti jekk ikun hemm il-kundizzjonijiet ta' eleġibilità u dawn għandhom jgħaddu minn verifiki etiċi u morali. Dwar l ineleġibilità tal-Parlament Ewropew diġa tkellimna f'ċirkostanzi oħra u aħna nistaw irridu nisqu kol dwar l-importanza ta' dan il-fatt. Irridu nużaw teknoloġiji l-ġodda u kol dinja ċaġa ta' interess kbir biex niggarantixxu livell dejjem oli ta' attenzjoni il-kriminalità organizzata dejjem attenta ta' kapaċità ta' ġustament ta' bidla u għalhekk il-ġlieda għal kriminalità organizzata hija marbuta ma' kooperazzjoni ġudizzjarja u fost il-pulizija bażata fuq il-fiduċja u kol ftejjemiet ma' pajjiżi terzi nibdew b'dawk illi jirrigwardaw l-Unjoni Ewropea, il-pajjiżi tal-Afrika ta' fuq, il-ġestjoni tal-flussi tal-migrazzjoni il-lispis ikunu immexxija mill-kriminalità organizzata. Ninsabu fil- fazi ta' tmiem ta' diskors tiegħi 17 minuta nixtieq nispiċawnek billi biex nagħti l-opportunità l-kellima oħra illi jistaqsu l-mistoqsijiet tagħhom u mbagħad jkun nista' nwieġibhom nixtieq nirringrazzja lill segretarjat għal l-input tagħhom hawnhekk. U kon nixtieq nirringrazzja lill kollegi b'mod partikolari dawk li faslu il-karti tematiċi u jena xtaqt illi huma jiddiskutu f'aktar dettal il-papers tagħhom. Grazzi, President. Pela sua apresentação do seu documento de trabalho, caracterização não só jurídica, mas sociocultural do fenómeno mafioso. Grazie tal-prezentazzjoni tal-ħidma tiegħek u anki tal-li tkellimt fu eh, il-fenomenu soċjali u psikoloġiku tal-fenomenu tal-mafja u tkellimna fuq il-politika Ewropea. Sta nippruvaw nisimgħu minn il-gruppi politiċi, nibdew mill-grupp PPE u nisimaw mill-sant il-onorevoli Mathieu. Grazie, President. L-għunet, nifraħ e, minn fonta qalbi l-rapporterja Kolino illi għamil xogħol eċellenti fuq dan is-suġġett. U nixtieq ringrazzja wkoll il-kollegi illi taw il-kontribuzzjoni tagħhom bil-dokumenti tematiċi li huma eh, tajbin u koll u għatiju ġibu valur misjut eh, importanti għal xoll eccellenti tal-Surja Kolino. U jitkellem propju fuq il eh, suġġetti kolla u nibdew bil-definizjoni, definizjoni fuq livell Ewropew tal-kriminalità organizzata. Definizjoni importanti ħafna, specialment f'dawn iż-żminijiet, u importanti anki nitkellmu fuq il-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata fl-Unjoni Ewropea u mod partikolari f'dan il-moment ta' kriżi għax il-kriminalità organizzata fil gruppi mafjużi eh, fil-Unjoni Ewropea qed tiżviluppa ruħa b'mod eh, li inkwetana ħafna l-rapporter jitkellem fuq kif nistaw nġildu jatina indikazzjonijiet kemm leġislativi kif ukoll proposta tal-Kummissjoni fuq il-konfiska tal- eh, tal-propieta mm, Eh, Umbaħt hemm ukoll is-Sur Mitchell li eh, jitkellem fuq il-konfiska ta' dawn ta' din il-proprjetà U rapporter u koll jitkellem eh, fuq dak li jisir fl-Italja u qed jitkellem fuq l-eżempju tal-Italja fuq il-konfiska tal-propieta eh, tal-kriminalità li huma waħda mill-istrumenti biex ninkun nistgħu niġildu kontra l-kriminalità. Mbagħad hemm kontra butiħor tal-Onorevoli Diaz de Mera li jitkellem fuq il-kartelli ta' droga. Mbagħad hemm dokument ukoll ta' Ayala Sanders illi jitkellem fuq il-traffikar tal-bnedmin. U anki emmek hemm eh, impatt drammatiku fuq il-persuna u, u anki naturalment effett eh, negativ ekonomiku. Dan ir-rapport fuq il-kriminalità organizzata rridu nikkonsidraw bħala l-ewwel pass terz tal-xol ġenerali kollu kemmu, eh, però hija parti importanti ħafna u konkreta fuq konkreta fuq il-ma fuq il-organizzazzjonijiet mafjużi illi edha toħno toħno eh, l-ekonomija tal-Unjoni Ewropea. Eh, u hemm qed nistgħu naraw anke hemmhekk ċifri li verament huma ta' inkwiet. Eh, inti b'dan id-dokument fil-fatt Eh, għamilt eh, bieċa xogħol verament kompluta. Grazzi, għanna anki ftit żmien biex niddiskuti diskutu mbagħad fuq il eh, nistgħu niddiskutu anki fuq il eh, soġġetti eh, tematiċi. Issa għal-grupp soċjalista Signora Borsellino jew le, Signora Borsellino fisem il-grupp flok il-koordinatriċi. Iva, nirringrazzja l-surra jew li għamlet Eh, b'mod attent u preċis. Eh, ħanitkellem fuq punti nixtieq nisħaq fuq ċerti punti tijaw. Il-Komitat fuq il-Kriminalità Organizzata, il reċiklaċ u l-Korruzzjoni u rakkomandazzjoni tiegħi li nikkonċentraw fuq dawn iż-żewġ suġġetti, il-kwestjoni ta' riċiklar ta' riċiklar eh, illi Eh, hija e, marbuta kontinwament ma l-attività tal-kriminalità organizzata. E, sfortunatament, e, dak li qed jiġri f'dawn iġranet fl-Italja, ma mhux fl-Italja biss, iħassibna ħafna fuq dan il-fenomenu speċjalment tal-korruzzjoni. Hija importanti li konna definizjoni maqbula fl-Europa u għal daqstant bekk inkunu nistaw naraw xini verament eh, eh, il-kriminalità organizzata eh, li konna definizjoni maqbula definita. U nishtiq inżid ukoll li tkun ħaġa tajba u tkun ħaġa importanti li nitkellmu wkoll fuq il-reat ta' kontribuzzjoni esterna li tinkludi dik il-forma eh, li hija semi krimi, kriminali, però ti permetti li l-attività kriminali eh, jaħdmu fuq il territorju u, u, u jintrabtu mal-ekonomija reali Eh, u importanti eh, anche li man eh, ma narawx l daw bħala konsegwenza tal-mafja taljana. Għax ħafna drabi nispiċċaw fuq il-mafja taljana li edha taħdem f'pajjiżi oħrajn. E, e, e, Ija tkun ħaġa importanti imma li fil-pajjiżi l-oħrajn membri tal-Unjoni Ewropea naraw kif iżviluppaw dawn l-organizzazzjonijiet kriminali u kif mbagħad bdew jikkooperaw mal-mafja taljana per eżempju il-Germania u wara eh, dak li ġara fl-istraġi ta' Duisburg eh, kienet pratikament id-drangeta taljana tal-Kalabria illi kienet għatlet dawk il-personi kolla. Imma specialment il, eh, dawn il-mafja taljana li tmur f'pajis ieħor u sib però fejn tista' tiżviluppa f'dan il-pajjiż. L-approċċ soċjoloġiku huwa importanti, però illi nikkonsideraw bħala l-iktar argument importanti, l-iktar suġġett importanti, le ma narax bħala eh, ma nħossi li għalita ħaġa importanti, nistgħu naraw bħala konsegwenza inkella nkunu qegħdin nitilfu minn qudiem għajnejna il-suġġett -pre, preċiż tal-kriminalità organizzata. Ma ir-rapport mal politika. Din hija waħda mill-iktar affarijiet serji illi bla dubju rridu nanalizzaw u niżviluppaw eh, b'mod eh, eh, iktar qawwi. Aħna fid-dokumenta ħidma ġi imsemmi l-attivitajiet mal istituzzjonijiet lokali lokali eh, anki bħal eh, kif huma formati listi elettorali imma eh, ħafna drabi l-amministrazzjoni lokali il-politika bl-istruttura tagħha li ma tiddependix biss minn kif huma eh, eh, mm, kif huma mfaslin il-listi li għandhom l-impatt tal-kriminalità organizzata u eh, edha eh, sofri l-impatt ta' dawn il-fenomeni ta' kriminalità organizzata ta' riċiklaġġ U bat, kienem rapport minnaħat tal-Europol il-president jinterrompi li sinjura li t trid konkludi. L'aħar komment, nishtiq nalab din il ħagġa interessanti, ma nafx kif illi eh, fi rapport tal-Europol jitkelmu fuq nord-est u sud-est eh, fuq il-pajizi sħaħ, umbat fuq l-Italja jitkelmu fuq l-Italja kolla. Eh, eh, aħna deċidejna li morru Milan u nitkelmu fuq ħaġa ħafna iktar vasta. Ħadna nota jgħid il-President kienem eh, iktar, użat iktar minuti, sanaddu għal kumment minnaħat tal-Alde. President, Jena nishtiq najt li nirringrazzja l-rapporter tagħna kien ħafna xogħol suġġett importanti u verament kbir. U fil-fatt l-ewwel mistoqsija jadi lil min qed nirrapportaw aħna, għal min qed nikdbuh dan ir-rapport. Għax hekk aħna nafu minu destinatarju, allura nistgħu nagħtu l-kontenut ġust fih. U jidher li hawnhekk qed nirrapportaw lil pubbliku, il-pubbliku li qegħdin ibatu minn kriminalità u qed nagħtu rakkomandazzjonijiet lill-Istati membri u għall-Kummissjoni biex jaġixxu biex eh, eh, l-affarijiet jitjiebu. U jien nittama li aħna kollha eh, naqblu li qed nimmiraw propju għal dan. Il-bidu huwa tajjeb fid-dokumenta ta' Kulino, però dak li huwa nieqes, hemm ħafna affarijiet li mhumiex hemm, però l-iktar ħaġa importanti hija il-kwantità enormi ta' eh, tal-kriminalità baxa, il-falsifikazzjoni, eh, il-falsifikazzjoni ta' boros, ta' mużika, ta' eh, livell ta' kriminalità baxx ħafna u qatt ma jiġi infittxi mill-pulizija u qatt ma jiġi x' il-pulizija m'għandhomx risorsi. Il-pulizija timmira għall-episodi ta' profiloli għax jihdu kreditu, jihdu ħafna kreditu minnu da Però ħafna kriminalità organizzata baxxa eh, eh, eh, ta' reati żgħar li ma jiġux li ma jiġux rapportati, li ma jiġux miġilda. Kif se nagħmlu biex nejnu l-pulizija biex ikollhom iktar risorsi biex ikunu jistgħu jitrattaw fuq livelli kollha il-kriminalità li qed ineħħu ħafna impiegi fl-Ewropa u qegħdin jafsu fuq il-but ta' ħafna minna mill-Stati membri l-aħħar sezzjoni, l-sezzjoni numru 5, il-bidu ta' senzila ta' rakkomandazzjonijiet li rridu nam, rridu nibdew namlu u jena nħares l-qoddim e, għal-rapport li missu. Naturalment il-moment iktar importanti għal-komitat tagħna u meta u bat nippreżentaw l-emendi u rridu nippreżentaw e, il-rakkomandazzjonijiet kollha li jena żgur li kulħadd bħalissa qed e, jagħmel nota Eh, u nkunu nistaw eh, verament nlaħmu sew dan il-dokument. Eh, però nifraħ naturalment lil Salvatore. Mela, min se jitkellem fisem il-ħodor, jekk tridu titkellmu issa, jekk le, Nikol, le, Eva, Nikol. Grazzi, President. Jina xtaqt najt kelmtejn fuq aspett tal-kriminalità illi jinteressani b'mod partikolari għax jiena membru tal-Kumitat ta' Drittijiet tan-Nisa u tal-Ugwaljanza bejn is-sessi. U veru illi il-kwistjoni ta' traffikar tal-bnedmin, speċjalment tan-nisa, hija kwistjoni li naturalment e, e, e, hija ħaġa importanti eh, fl-opinjoni tiegħi. U jiena eh, kont qed naħseb illi forsi aħna għanna bżon nitkelmu daqxejn iktar fuq il-liġijiet li rigwardaw il-prostituzzjoni fil pajzi membri differenti. Għax dan u aspet li nixtieq li kun inklus. Grazzi. E, e, u batem minna tal- e, tal-ICR hemm komment minna ħata Sur McClark. Grazzi. Mux ta' nitkellem fuq il-kriminalità ċiber, ċiber kriminalità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 Eh, eh, eh, hemm bżonn li ninkludu iktar data data fuq il-kriminalità organizzata u mod globali rridu nsibu metodu biex din l-informazzjoni tiġi nistgħu nibatu għal il persuni li jistgħu naqsmuha ma' persuni oħrajn biex il-nies ikun jistgħu jaraw li wara li għamilna dan ix-xogħol kollu fil-ġlida kontra l-kriminalità naslu għal biex ikunu effettivi u hemm bżonn ukoll naraw kif nistgħu nappoġġaw il-ħidma tal-organizzazzjoni li ġildu kontra kriminalità organizzata. Il-kriminalità e, e, e, hija intensiva, il-kampanji huma effettivi meta jkunu qegħdin jaħdmu, però huma intensivi ħafna, rridu naraw kif nistgħu nappoġġawhom dawn il-kampanji. Imma l-ewwel net hemm bżonn edukaw lil persuni lil pubbliku fuq dak li qed jiġri u ma rridux inbiġlu il-kultura l il kultura Eh, tal-kriminalità tal-istil tal-mafja u anki għal zazax kolla li huma vittmi tal-ċiberkriminalità. Grazzi. Signora McLarkin, issa fissem il-gui, Sindagard. Grazie. Grazie ta' xogħol eccellenti li sar, grazzi tar-rapport illi għanda kien fiha ħafna kummenti interessanti ħafna, però nixtieq nisħa anki fuq ċerti nuqqasijiet. Fuq ċertu livell nixtieq ngħid li għatem ħafna affarijiet neqsin jekk jridu speċjalment nimmeraw għal konklużjonijiet. Ħana mill eżempju fuq dak li qed ngħid, pereżempju il-pażna numru erba' Il-rapporter qed jirrapprezenta elementi importanti f'soċjetà li iwaslu għal kriminalità organizzata, għal faqar innuqqas ta' fiduċa u situazzjonijiet oħrajn. Ekk moru bat naraw il-konklużjonijiet ma nsibu xejn eh, ma nsibu lebda kontinuazzjoni ta' dawn il-kommenti eh, li huma ġusti u preċizi irridu naw fej waslu daw. Jek bħala mira tana irridu namlu proposta biex niġildu kontra l-kriminalità organizzata, jina għandi l-impressjoni hawnhekk li għaw xi ħaġa fuq dan il-livell għax mhux effettiv biżejjed. Il-konklużjonijiet irridu jaslu minn dawn il-kummenti u x'irridu irridu ngħidu x'se nagħmlu b'mod konkret per eżempju fuq l-istess e, eżempju, il-rapporter e, fil-paġna 6 mod korrett u ġust et jgħid illi il krizi ekonomika li għaddejn minna essa saħħet, zdidet il-possibilità tal-kriminalità organizzata e, fil-sistema ekonomika. U għed jgħajt, per eżempju, jem kommenti għaw li jgħajt illi Eh, peress li l-lumu aktar diffiċli li wieħed isib il-kreditu eh, minnaħat tal-banek, ħafna drabi kun hemm abbużi minnaħat tal-kriminalità organizzati. Imma l-konklużjoni tfejn huma eh, u qed jagħmel dan il-kumment, però mhux qed jgħidilna x'iridu nagħmlu biex niġġieldu kontra din is-sitwazzjoni. Il-kummenti tiegħi huma tajbin ħafna, huma preċiżi, però ħafna drabi m'hemmx proposti biex nirsolvu li huma Eh, biex nirsolvu dan il-problemi li qed jiġu identifikati. U batem hemm li ma jidirx fil-kummenti li nħoss li huwa punt importanti ħafna. Eh, hemm bżonn li natu iktar importanza għal deregolamentazzjoni fis-settur tal-banek a livell tal-ċirkolazzjoni libera tal-kapitali, hemm iktar possibilità tal-attivitajiet kriminali. Nafu li huma għandhom kapitali gbar ħafna eh, illi Eh, għandhom eh, fidejhom dawn il-mafji eh, fil-Russja <coughs> fil-vant tal-Europa. U nafu li danu huwa kollu huwa possibbli grazzi għad deregolamentazzjoni u danu aspetti li ma jidirx fil rapport Irridu nipproponu soluzzjonijiet anke għal da. Danu għannu għas l-iktar importanti. Menna ħalora però hemm ħafna uh, kommenti interessanti u nirigrazzja rapporter U nittama li dak li għedni rakkomanda unnek issa se jkun jider fil-rakkomandazzjoniet eh, li ġejjin. Grazzi issa għal grupp F e Sur Borghezio. Grazzi, President, jina u kolni naqat mal <coughs> mal-kommenti pozittivi li ħarġu minn kullimkien. <coughs> illi nistaw najdu li dan rapport huwa komplut u preċis eh, fuq ħafna aspetti u jiena għandi żewġ aspetti li nixtieq nisħaq fuqhom. ċoħe jridu nagħtu iktar attenzjoni għal fatt illi huwa eh, perikulusu għal daqstant rridu niverifikaw, nikontrollaw u niġildu kontra il-fatt illi il-kapitali tal-mafja u l-effett illi huma għandhom fuq l-attività regolari, normali, u f-moment ta' krizi dan huwa appunt. <coughs> illi aħna in eh, eh, nistaw nikonsidraw, nistaw nosservaw fil-effett eh, negativ tal-falsifikazzjoni. U Il-punt liħor li qed inkoraġġina politikament u fuq il fat li eh, eh, eh, dawn l-organizzazzjonijiet kriminali huma perikolużi fit-traffikar tal-bnedmin u fil-immigrazzjoni klandestina. Dan kien suġġett kollu li kien tabu għal ħafna partiti politiċi u għal ħafna nis, E, e però rridu jkonna koraċ li nafaċawom dawn il-problemi għax meta uh, wieħed jaħseb Eh, illi ħafna drabi dawn in-nies li jkunu qegħdin jaqsmu l-baħar u jmutu fil-baħar. Dawn ħafna drabi huma eh, programmati eh, u approvati minnaħa tal-kriminalità organizzata. Kulħadd irid jifhem iridu niġġieldu kontra dawn eh, l-attivitajiet u rridu niġildu eh, għall eru ta' dawn l-attivitajiet. U ma tandi kummen ġenerali il-rapporter eh, tagħna eccellenti għamel sew illi għal irridu nadottaw ċerti dispozizjonijiet. Però fl esperienza taljana <clears throat> illi f'dan il-periodu et eh, bħalissa eh, edin eh, fl-aħbarijiet specialment fil-tramuntana tal-Italja fejn dawn l organizzazzjoni ma kienux jioperaw, et naraw li bħalissa et naraw illi edin jioperaw hemm l-effett tagħhom. U hemm l-istess problema li jeżisti anki fl-Ewropa fil komplement tal-Ewropa. Ridu niftakru bl-eżempju mhux mux verament pozitif tal kapacità mish suffiċenti li nżommu ċerti reġuni um immunità mill-attività tal-mafja. Aħna konvinti li fl-Europa kollha hemm azzjoni ta' prevenzjoni tal-mafja li isa virus, a virus fil-fatt li qed jaġixxi jaġixxi b'mod kriminali, eh, però qed jaġixxi anke fuq il-kultura. Jiena għandi l-impressjoni illi il-kultura fuq is-suġġett il kultura fuq is suġġett fil-pajjiżi eh, mm, eh, speċjalment dawk li huma rib tal tal-Italja, eh, specialment minn ra l-film ta' Coppola, eh, u għafin mill-li mumiex preċis, il huwa qed eh, e- informazzjoni, pero mhux informazzjoni preċiża eh, dak li rridu namlu, aħna rridu najdu nisħu fuq il-perikolu eh, tal-fat li l-mafja edha tinfiltra f'ħafna eh, attivitajiet, f'ħafna anki specialment l-attività politika, u specialment aħna rridu namlu din il-prevenzjoni e irridu eh, inżommu u niproteġu l-politika tana minn din l-attività mill-mafja. Grazzi, Sur Borghezio. Issa, hemm żewġ talbit oħra ta' intervenzjoni, ehm, is-Sinjura Eller u Ajala Sedde. Berichterstatter besonders zu den Berichten. il Tajjeb, senjuri, jiena mod partikolari nixti nifraħ lill-rapporter għal rapport tiegħu jiena wieħed mill-relaturi għal programm ta' riċerka ta' sigurtà u aħna eh, fil-fatt investigajna diversi, diversi miżuri. Aħna se ninkludu linja dwar riċerka fuq is-sigurta u l-budget allokat għal da se jkun zewċ miljon madwar zewċ miljon euro u se nħarsu kollejn kwistjonijiet ta' xiri. Issa inti semmejt l-Europol. Aħna maħniex se nkunu nistaw natu finanzjar lil l-Europol minn din il-linja ta' budget illi għanna disponibli. Nishtiq u kol nġbidilkom l-attenzjoni għal punt illi l-mistoqsijiet tara mux neċessarjament se jitwaslu għal partijiet terzi, iżda il-mistoqsijiet irridu nwiġbu maħna kif nistaw nassiguraw illi l-Europol u l-Eurojust jibbenefikaw minn finanzjar taħt il-linja ta' sigurta ta' riċerka dwar sigurta sa' l-2020. Fil-punt li wasalna fih palista nista' nħarsu lejn l-FP7 u nixtieq ngħid li għalis aħna ma nistgħux nallokaw finanzjar sabiex ikun hemm istituzzjonijiet konġunti u faċilitajiet tekniċi sabiex niġġieldu kontra il- kontra kriminalità organizzata fil-komunità fiċ-ċiber komunità. Jien sempliċement xtaqt nagħmel din ir-rabta bejn ir-responsabilitajiet tal-Parlament f'dan il-qasam nix ngħid illi nistgħu nagħmlu referenzi tangibbli għal linji budgetari illi mbagħad il-Parlament irid jiddeċidu fuqhom Memx għalfejn sempliċement nirreferu għal parti terti pal komissjoni l-Kunsill. Grazzi ħafna sura Ejla, issa Issa Signora Sanders. Grazzi, Sur President Iva, jina u kollix nifraħ il-relatur u illi jiena il-kittiba għanzi l-autriċi ta' rapport dwar traffikar ta' bledmin illi ovvjament jinvolvi sfruttar sessuali ta' nisa u prostituzzjoni. Kif ukoll kriminali, kif ukoll sfruttar ta' nisa bażi ta' xogħol nixtieq ikun nirringrazzja lir-relatur u nisab ċert li se jisma li dawk fosna li qed jagħmlu xogħol parallel sabiex jessigura li rapport jew rilfetti fetti dak li qed nagħmlu aħna wkoll. Issa nirreferi għal konklużjonijiet preliminari. Fil-parti ekonomika jitkellem dwar il-konfiskar tal-assi. Issa dan jiġri fl-aħħar tal-proċeduri Ovvjament f'xi punt jew ieħor irridu illi jkun hemm konfiskar illi jisir qabel. Issa meta tkellmu dwar traffikar tal-bredmin, ngħid li n-nies illi qegħdin f'sitwazzjoni diffiċli ħafna, dawn qegħdin qed ikollhom pressjoni kbira fuqhom, iżda li dak li trid tagħmel huwa illi tintraċċa l-flus. jekk iżomm speċjalment jekk iżomm f'moħħok illi flus illi ġejjin minn attività partikolari lega illegali ħafna drabi tkun investita f'attività illegali oħra. Għalhekk illi aħna ntraċċaw il-flus irridu irridu nagħmluh ehm, fi stadju iktar kmini. Qed nitkellmu dwar illi nagħlqu ehm, l-ekim tax havens dan kollu rridu naħdmu fuq u pass iktar imaġġel. Tkellimna diġà dwar din il-kwistjoni. Tkellimna wkoll dwar il-fatt li l-kriminalità organizzata ħafna drabi tkun involuta fil-appalti. Issa, rridu naraw eżattament min huwa parti minn dal-kriminalità organizzata, rridu niddefinixxu ir-ruoli. Dan se jkun importanti ħafna. Naħseb il għandna bżonn għanna bżon nisqu ħana nisqu iktar fuq il-punti tagħna u nistaqsu għal iktar anke speċjalment bħala politikanti. Li kullu nafu min huwa involut huwa importanti ħafna. Biex nikkonkludi jgħid il-President li xterġa lura għal-relatur is-Surja Kolino u nixtieq intih erba' minuti sabiex iwieġeb il-kumment mill-kollegi l-oħrajn. Iva, niprova, President ħafna intervenzjonijiet kollha kemm huma eh, eċellenti u koerenti eh, fuq dan li wara kollox huwa l-ewwel dokument ta' ħidma u f'ċerti eh, ċirkostanzi Eler u għana Sender għamlu referenza għal kwistjonijiet ekonomiċi. Iva, huma importanti, però aħna qed nitkellmu hawnhekk fuq dokument inizjali u mux qed nitkellmu għat maħniex qed nitkellmu fuq il-korruzzjoni fuq l-ekonomija. Għalli anke kuma marbutin għandhom kontenuti iktar koerenti mal-kommenti tagħhom. Huwa veru illi bla dubju ħasan nitkellmu fuqhom. E, huwa importanti li nitkellmu fuq il-konfiska u li namlu e, nintraċċaw e, minn fejn ġejjin u anki riċiklar tal-ħasil tal-flus. Dawn huma kollha kwistjonijiet li se nitrattaw. Naqbel u koll illi eh, il-rapport Eurojust għandu jkollu iktar risorsi u eh, anki l-kollega tal-Libe nishtiq ngħid illi eh, eh, da rakkomandazzjoni tiegħu hija soluzzjoni possibbli. Fuq il-aċċess tal-kreditu tal-li semma l-kollega, din il-kriżi tal-aċċess tal-kreditu pratikament hija ħaġa li tħassibna u tinkwetana. Fuq dan eh, nistgħu nitkellmu fuq id-dossier tal-ħasid tal-flus, però wara kollox din hija kwistjoni anki ta' governance ta' governanza tal-banek fuq il-proposti konkreti jena disponibli li nisma il-kull min jistiq jesprimi rakkomandazzjonijiet u suġġerimenti. Naben mal-kollega Borghezio fu il kommenti tiegħu fu il-perikolu u anki tal-importanza tal-falsifikazzjoni u tal-kriminalità zaħira u anki fil-raġonament eh, tal-kollega Borsellina u forsi l-ħjar ħaġa hija li namlu pass pass. Eh, eh, iva, dik il-kwestjoni tal-kooperazzjoni esterna Eh, din hija ħaġa illi eh, hija um, ħaġa li tiġi iktar tarta għax komplikata wis għalissa. Però nistgħu nitkellmu fuq anke għaliex il-suġġett tal-mafja hija eh, suġġett ta' Ewropew u anki il-kollega Mathieu għalet meta għamlet referenza esplicita ċirkostanzi e, illi edha e, taffettu għal-ekonomija. Aħna għanna opportunità eccellenti bħalissa il-fat tal- tal-ineligibilità ma tistax tkun marbuta mal-kwistjoni ta' res ġudikata. E, Umbat e, suġġetti ħori dik il-kwistjoni tal-formazzjoni tal-listi. E, hemm bżonn li kunem hemm messaġġ politiku importanti. Għaliex anki e kem reati illi għadhom ma ġewx definiti u ma nafux li mumma' sanzjonijiet tagħhom. Imma f'dan il-każ għandu jkun il-partut, il-partit illi għandu jifem u għandu jkollu fidejh eh, disciplina li ma jippreżentax ċerti persuni fil-lista tiegħu. Dawn mumiex kwestjonijiet ta' leġizlazzjoni, ma dawn għandhom jiġu direttament eh, eh, mill-partit. Nala u najt il- il- kummenti sessa illi il-passaggi kolla li senaddu minnom huma kolla eh, importanti fil-struttura tar rapport un batwara meta niġu għal eh, emendi jiena zgur illi dan il-dokument se jkun ta' referenza importanti għall-istituzzjonijiet Ewropea u fl-istess ħin anki għall-Istati membri. Għazwa nos xlatur Salvatore Iacolino ija tożux kparticiparu nesta primera. Grazzi l-relatur Sur Iacolino, grazzi u koll l-kull minn tkellem f'dan id-dibattu inizjali. Issa naddu għal-punt li jmiss il-prezentazzjoni ta' erba u diskussjoni ta' erba karti tematiċi. Nista' ħanaqleb għall inglis jiet il- President, kif tafu għanna erba karti tematiċi li se jgħinuna inkomplu il diskussjoni tagħna li kien diġà kena fuq working paper. L-informazzjoni li kena diġà ġi trasposta għal karta li diskutejna minna fl-imkien Sur Jakolino. Iżda irridu niddiskutu dawn l-erba karti tematiċi sabiex ikunu sa nitlu ktar fil-fond fid-diskussjoni tagħna. Nitkellmu dwar il-kartelli ta' droga u l-rabtiet li huma għandhom mal-kriminalità organizzata fl-Ewropa għandna wkoll karta tematiċa tematika oħra dwar il-konfiskar tal-assi minnaħa tal Sur Gay Mitchell għandna karti tematika wkoll dwar traffikar Eh, tal-bredmi fl-Unjoni Ewropea minn Sinjura Ayala Sander u l-aħħar karta tematika hija dwar il-metodi investigativi ġodda sabiex eh, insibu l-kriminalità organizzata, ċiber kriminalità organizzata anzi. Aħna se nibdew mill-kummenti anzi mill-relaturi li qegħdin fil-kamra huma għandhom żewġ minuti sabiex jippreżentaw il-karta tagħhom. Sedan dan Anzi, mbagħad wara sejr ikollna diskussjoni dwar dik il-karta tematika partikolari kulħadd isem il-kummenti ta' żewġ minuti. Minħabba illi aħna ħan nitkellmu dwar l-erba karti tematiċi fl-istess ħin <coughs> nixtieq nsaqsikom sabiex jekk għandkom xi mistoqsijiet intom fil-bidu tal-mistoqsija tagħkom tindikaw lil min dil-mistoqsija partikolari qed tindirizzawha. Għalek nibdew mill-Sur Diaz di Mera li għandu eh, rapport dwar il-kriminalità organizzata u il-kartelli ta' droga fil-Amerika Latina. Grazzi ħafna, Sur President. Il-karta tematika tiegħi kif diġa qed inti teżamina il-kartelli ta' droga u ir-rabtiet tagħhom mal-kriminalità organizzata fl-Ewropa. Intom il-koll tafu x'inhuma il-kartelli ta' droga huma organizzazzjoni kriminali illi tkun li tipprova tikkontrolla l-attivitajiet kriminali l-għan tagħha uja illi tinfluwenza il-produzzjoni u distribuzzjoni ta' drogi. il-kartelli ta' droga ħafna drabi kunu bbażati f'Honduras, Guatemala, Guatemala, il-Honduras, il-Messiku, l-Afganistan, il Salvador, il-Pakistan, l-Indja u l-Istati Uniti fost oħrajn. Ħafna drabi dol kartelli jikkooperaw fl-imkien. L-Amerika Latina u l-kartelli taħħa ħafna drabi, anzi l-kartelli ta' Latina Amerika ħafna drabi ikunu preżenti fl-Unjoni Ewropea. Kartelli tal-Amerika Latina li huma attivi ħafna drabi jkunu involuti anka f'ser eh, proprjetà misruqa ħasil tal-ewr, ta' tal-flus ta' ewri. Ta fost kriminalità anzi fost attivitajiet kriminali oħrajn. Iżda nixtieq ngħid illi l-ikbar impatt fuq sigurtà tal-Ewropej fil-fatt hija anzi huwa traffikar tal-kokaina. Għall-inqas dik hija l-opinjoni tiegħi. Kartelli mill Kolumbja u mill Peru u, terror, u anka terroristi oħrajn fil fatt jikontribwixxu u jikkontrollaw il-kontribut id-distribuzzjoni il kontribut il distribuzzjoni tal kokaina Inti ma tistax tindirizza problema waħda minn ma tindirizza l-problemi oħra li jaffettwaw din id-distribuzzjoni ta' droga. L-Ewropa hija t-tieni l-ikbar suq għal kokaina kif intom tafu. Niġu wara l-Istati Uniti. it traffikar tal-kokaina hija problema għall-Istati membri kollha danu minħabba in-natura transkonfinali ta' l-organizzazzjonijiet illi jipproduċu u jqasmu il-droga. Il-raġuni ta' dan kollu il-anzi il din id-droga kollha ħafna drabi tiġi minn organizzazzjoni kriminali fl-Amerika Latina. Irridu naraw kif se nindirizzaw kif se nindirizzaw din il-problema, e kif dina nindirizzaw il-problema fil-Amerika fil Latina rajna illi il-problema bdiet tinfirex il-Messiku fos pajjiż oħrajn huwa pajjiż minn fejn joħr titlaq ħafna minn din id-droga illi tiġi trasportata hawnhekk. it trasport iseħħ b'diversi mezzi, kemm minn blajru u permezz tal-baħar kena zjara fil-Messiku, din ma tajniex bizzejet kasa. Il-Messiku huwa l-ikbar pajis eh, li huwa involut, anzi huwa l-iktar pajis li huwa involut fil-produzzjoni u l-tqassim tal-kokaina. Mannix għalfejn nuqodu morru fl-Istati Uniti sabiex nikkooperaw magħhom. Misna badna u, u morna il-Messiku waħedna, mannix għalfejn għoddu nikkooperaw mal-Istati Uniti il-Peninsula Iberjana u il-kosta tal-Atlantiku hija il-mifejn jiġiwa ħafna mill-kokaina kienem u kol punt kien anzi kienem ukoll droga li ġiet trafikata fil-Liverpool. Liverpool hija post favorit anzi minn diversi kartelli sabiex iwaslu droga tagħhom fl-Ewropa. Il-Peninsula Iberja qed issir riskjuża wis għal dawn il-kartelli illi trasportaw id-droga jiena jkolli ngħid bdiqa illi f'terminu ta' trasport għat hemm ħafna traffikar permezz tal-Peninsula Iberia, rajna Iberjana, anzi rajna u kol ġliet ġliet li ħalla diversi vitmi bejn il-kartelli differenti kienem madwar 50.000 vittma, 50.000 mewta minħabba dawn il-kartelli ta' droga fil-Messiku. Mort partikolari l-Ossettas kienu involuti u dawn qabel kienu organizzazzjoni paramilitari. Palermo Fisqallija għandi bżietin? ħin insaqsi ir Skużani jgħid il-kellim kontat nirreferi għal Palermo bħala wieħed mill-punti ta' dħul għal ewlini għal dawn il-kartelli. Issa. Għall-Italja din għada problema. Ħafna mid-drogi jaslu f'Palermo. Hemm diversi rabtiet ukoll ma' pajjiżi oħrajn. Hemm kriminali wkoll illi qed jaħdmu fil-Amerika Latina permezz ta' rabtiet ma' l-Renju Unit u d-Danimarka. Il-punt rridu nindirizzaw fil-futur għan ikonkludijaw u ma' dawn. Irridu aħna nħarsu lejn il-rabta li jemma l-kanal ta' Suez u kif dan jista' jiġi intużat fil-ġejjieni. Qed naraw illi rotta full fil-Mediterran tal-Vant permezz tal-Kanal ta' Swejz u l-Bahar l-Iswed. Il-konsum ta' drogja qed jizdiet u koll u naħseb li dan eh, din iżdiet tkompli tinfresh fil-Ewropa fl-Azja u fil-Russja. U naħseb il-kannabis u kolħat tkun problema kbira fl-Europa fil-ġejjeni. Għami ħafna iktar xtinajt, iżda ħani għaf għawn. Is-sorsi tiegħi u sorsi konfidenzjali sorsi minnaħa tal-pulizija. Grazzi ħafna jgħid il-President. Jina naħseb illi iktar il-qoddim meta jkollna nwieġbu meta jkollok twieġeb il-kummenti tal- membri tkun tista' forsi anti tenfasizza ċerta punti. Iżem riżoluzzjoni wkoll ma' ċerta pajjiżi fl-Afrika illi juru biċċar illi aħna diġà qed qed nirrikonoxxu il-problema infrixxet mill-Amerika Latina għall-Afrika u għall-Afrika wkoll. Issa nati il- naħti l-kelma eh, l-Sinjura Jala Sender għal rapport tagħha. Grazzi sur President nix nibda billi ngħid Illi kien hemm problema bil bil-ħin ta' dawn il-karti, pero naħseb illi nistaw ninkludu l-iktar punti importanti f'din il-karta. Issa għanna direttiva, direttiva li reċenta, u strateġija anka minnaħa tal-Komissjoni sabiex niġġieldu it-traffikar tal-bnedmin. U dan grazzi um, parzialment għal xogħol tal-Parlament Ewropew. Nixxin nikkonċentra fuq suġġetti li jista' għadhom pendenti u rridu nindirizzawhom b'serjetà. Nixtieq ukoll ningorit nirringrazza anzi, nirringrazzja lill arkivi tal-Parlament u s-Sinjura Vasilja għaliex eruni ħafna naħseb li din sinjura Vasilja li għanda tkun valuta f'dak illi qed nagħmlu għaliex hija tista' tipprovdilna diversi, tista' tipprovdilna informazzjoni pertinenti u li tejna ħafna f'xogħolna. Issa dawn il-punti li nsemmi il-punti li nfatizza l-ewwel net fl-Ewropa għandna bżonn assiguraw li traffikar tal-bredmin kemm għal sfruttar ta' xogħol jew sfruttar sesswali ninkludu kol l-sfruttar tal nies taħt l u sfruttar tan-nies għal għal raġunijiet kriminali din tal-aħħar qed naraw qed nixnejt illi dawn in-nies illi huma vittmi ta', ta sfruttar għan xi kultant jiġu mitqisa bħala kriminali meta dak li qed jagħmlu qed jiġu imġela jagħmluh. Dan huwa fenomenu illi rridu nindirizzaw fl-Ewropa rridu ngħidu li dan il-fenomenu dan il-fenomenu huwa inaċċettabbli. Kien hemm kampanji sabiex nqajmu kuxjenza dwar ċerta suġġetti fl-Ewropa u dak li jiena nissuġġerixxi huwa illi biex niġġieldu il-fenomenu tant ikra ta' traffikar tal-bnedmin għanna norganizzaw allura iktar kampanji ta' dan it-tip. Sabiex bekk il-soċjetà komplet soċjetà kollha kemmi tirriġetta fil-fatt dawn it-traffikar tal-bnedmin dan il-fenomenu l-sfruttar sessuali ħafna drabi huwa dak li nikkonċentraw fuqu. F'ċerta pajjiżi dan it-tip ta' sfruttar ġi eh, mod iktar attenzjoni permezz ta' kampanji, però rridu li dawn kampanji jinfirxu fost l-Ewropa kollha. F'dawn il-ħames direttiva li semmejtina se tidħol fis seħħ fl-2013, forsi se jkollna wkoll sena Ewropea partikolari f'dawn ħames snin li ġejjin sabiex inqajmu ktar kuxjenza dwar it-traffikar tal-bredmin. It-tieni punt, l-importanza tal-istatistika. Għanna ftit wis statistika, irrid li jkollna statistika armonizzata. Irridu jkollna ċentru ta' monitoraġġ Ewropew għal dawn it-tip ta' statistika wkoll għaliex dan se jgħinna sabiex b'mod effettiv nindirizzaw it-traffikar tal-bledmin. Ekk kif huma l-affarijiet bħalissa ħafna drabi naħdmu bażi ta' stimi u mhux statistika eżatta. U dan jagħmel aktar diffiċli għalina sabiex nanalizzaw kemm huwa mifrux dan it-tip ta' eh, dawn kemm huwa mifrux dawn it-tip ta' reati jista' jkun illi fil-fatt qed eh, mhux qed tagħtu biżejjed importanza li traffikar tal-bnedmin. Il-firxa ta' traffikar tal-bnedmin. Aħna tielet punt il-vittmi. Għanna għodot li għadu fl-ewwel ġenerazzjoni tagħhom sa ċertu punt għaliex huma bbażati primarjament fuq nies illi kienu vittmi u huma min jeddhom għamu għalu illi huma kienu vitmi u dan jinvolvi ħafna sforz. Jekk nimxu fuq dan il-bazi biss, ħafna programmi se ifallu. Għalix jekk inti tagħti każ il-periklu illi dawn il-vitmi kunu itkunu taħtom u tara l-pressjoni li kollu manka dawn il-vitmi tinduna li ħafna vitmi mhumiex se jagħtu mhumiex se jersqu l-udjem u fil-fatt joffru informazzjoni jagħtu xut ta' dak li għaddew minnu. U dan kollu jfisser u nasal raba punt illi għanna bżon nikkonċentraw ir-riżorsi tagħna fuq li nsibu formulazzjonijiet oħra sabiex it-traffikanti ehm, jitres u qudiem il-qorti u jiġu kundannati. Palissa qed nibbażaw il-fusna biss fuq xhieda illi tingħatalna mill-vitmi. Irridu wkoll insegwu l-flus fejn għaddejjin il-flus. Ovvjament, il-pulizija tipprova tidentifika l-kriminalità organizzata u dawn it-traffikanti, però ixolhom xogħolhom irridu nifrixħu iktar, irridu nkabruh. qed insegwu investigazzjonijiet tal-pulizija u ma jatuna ħafna qed jiresqulna ħafna każijiet ta' potenzjali, però meta tasal għal qorti huwa diffiċli illi inti tressa il dawn il-traffikanti il-qorti u tkun dannom. L-aħħar punt li nixtieq nagħmel huwa dwar l-azzjoni esterna huwa reat eh, transkonfenali huwa traffikar transkonfenali, u dan ifisser li f'kwalunkwe dialogu jew ftejim bilaterali li se jkollna ma' pajjiżi pal Brażili, Ċina, l-Vjetnam, pajjiżi oħrajn, irridu aħna nieħdu konsiderazzjoni dan il-punt. Irridu nitolbu illi jkun hemm ġlieda kontra traffikar tal-bnedmin. Grazzi, onorevoli Ayala Sender. Is-suġġeriment tiegħek li l-Kumitat tagħna jitratta din kwistjoni fxilla oħra li jista' jkollna hija xi ħaġa illi aħna ktibnija fil-minuta, ħadna nota tagħha fil-minuti. L-istess ħaġa tapplika għal dokument tal-Onorevoli Diaz de Mera dwar il-kartelli. Issa nixtieq ngħaddi għal karta tematika li jmiss iċ-ċiber kriminalità, strateġiji ġodda l-investigazzjoni. Grazzi, President, jina soddisfatta li għanna din l-opportunità li niddiskutu l-kwistjoni ta' ċiberkriminalità. Nishtiq nirringrazzja li daw kolla li għanuni fi riċerka biex jina stajt noħroġ dan il-dokument. jina sodisfatta li din edha titqajjem spiss fl-agenda tal-Unjoni Ewropea għaliex huwa importanti li nkomplu nirrevedu din il-kwistjoni din il-ġimgħa presidenza ta' Ċipru ser tagħmel seminar dwar l-aħjar prassi fil-kooperazzjoni fost l-Istati membri kontra ċiberkriminalità u fdu f'Budapest dan ix-xahar kien hemm l-ewwel segwitu għal konferenza ta' Londra tal-2011 dwar iċ-ċiberkriminalità u kienem eh, mijiet ta' rappresentanti tal-gvern, soċjetà ċivili, komunità xjentifika, kif ukoll aktar minn mit ġurnalista. Il-programm jifoka dwar kwistjonijiet ta' sigurtà u kol forum ta' zazax, kwistjonijiet li huma importanti meta aħna neżaminaw iċ-ċiberkriminalità li ser nirreferi għaliha aktar tard. Rajna aktar minn 300 professjonisti ta' ċiberkriminalità dan ix-xar illi li flimkien fl-eżerċizzju l-2012 biex nizguraw illi fl-Unjoni Ewropea aħna nkunu preparati. Iżda din il-kwistjoni hija importanti immens għal ħidma ta' dan il-kumitat. Iċ-ċiberkriminalità qed tolqot l-ekonomija u qed tikber, hija l-iktar waħda li qed tikber. U spiss ma jkollix traċċi, nittama l-karta tiegħi u rrit kemm din hija teddida kbira soċjetà moderna għal ċittadini tal-Unjoni Ewropea u kemm importanti r-rwol tal-Unjoni Ewropea biex issib soluzzjoni iċ kriminalità tmiss lil kulħadd tolqot lil kulħadd attakki kontra networks fuq l-internet, il-serq tal-identità, l-immaġni tal-tfal, il-beħ ta' prodotti privati, drogi, il-penetrazzjoni ta' servizzi online Dawn kollha huma faċilitati mill-internet. L-internet permess ta' ċiberkriminalità jista' jkun użat biex jiffinanzja u jkun hemm reklutaġġ għat-terrorizmu biex ikun hemm attakki kontra infrastrutturi teknoloġiċi ta' kumpaniji kbar per eżempju. Ħadd mu daqshekk kbir li huwa difis tajjeb kontra ċiberkriminalità meta naraw kif irridu nassiguraw in-networks ta' informazzjoni tagħna jiena nixtieq nitkellem hawnhekk dwar il-trawim ta' kuxjenza u l-kooperazzjoni u l-kompetu tagħna li niżguraw il-ċittadini tal-Unjoni Ewropea jkunu konxem il perikli li qed u ukoll l-om kif jistgħu jipproteġu lilhom infushom l-edukazzjoni għandha tibda mill posta tax-xogħol u wkoll tkompli fid-dar ta' dak li jkun meta huma jniżlu eh, diska jew film li mħallsux għalih huma mhux biss qed jagħmlu ħsara l industrija kreattiva tagħna imma jista' jkun il għet jiffinanzjaw li l-kriminalità organizzata u terrorizmu u kol ikun għet u reat kull darba li jistru prodott farmaceutiku fuq l-internet għalli huwa irħas u ma jistaw jkun għedin nipoġġu l-ħajja tagħhom friskju. Kull darba li tifel jew tifla jidħol fuq il-kompjuter u ma jkunx hemm settings ta' sigurtà tajbin jista' jkun illi dan din it-tifel dan it-tifel jew it-tifla jisibu persuni li kun ser jiprofa jisfruttom, irridu namlu iktar hawnhekk. 388 biljun dollaru, dollaru fis-sena huma involuti fiċ kriminalità għalek għanna għandna bżonn illi nifurzaw il-ġiet madwar id-dinja. Jiena nixtieq nifraħ il-ċentru ta' ċiberkriminalità u l-Kummissjoni għal ħidma tagħha fi rigward ta' sistemi ta' informazzjoni kollaborazzjoni fuq livell tal-Unjoni Ewropea hija essenzjali. Networks huma globali. Il-kooperazzjonijiet fost il-gvernijiet u s-settur privati għandhom ikunu fattura u lini tas suq uniku u l-kooperazzjonijiet mejn l-aġenziji ta' nfurzar għandhom ikunu prioritajiet fid-diplomazija nazzjonali, internazzjonali. Iċ-ċiberkriminalità nistgħu narawha issir fl-erba' tirjiet ta' dinja Il-prezzijiet irridu jkunu attrajenti wkoll għall-utenti biex aħna dejjem ikunu nistgħu nantiċipaw iċ-ċiber kriminalità. In-NATO, l-FBI, u l-koll qed jaħdmu biex joħolqu rabtiet internazzjonali aħjar imma aħna rridu nespandu dan in-netwerk ta' kooperazzjoni u naraw kif nistgħu innaqsu l-disugwarjanza u jkun hemm sanzjonijiet għall kriminali fl-Unjoni Ewropea. Irridu ninvestu aktar rizorsi f'dawn l-aġenziji u l-ħidma tagħhom u noħolqu programmi illi jkollhom informazzjoni affidabbli u preċiża. U statistika li nkunu nistgħu naħdmu biha aħna lkoll nafu li din mhix ħaġa faċli iżda jiena nemmen illi dan huwa settur fejn hemm valur miżjut jekk aħna nagħmlu iktar. Ser nikkonkludi bl-istess mod ta' kif bdejt nisħaq dwar l-importanza li nżommu din il kustjoni fil-quċċata tal-prioritajiet tagħna meta aħna niġu biex niġġieldu kriminalità organizzata biex niżguraw is-sikurezza taċ-ċittadin tal-Unjoni Ewropea wkoll biex insaħħu il-fiduċja eh, tal-konsumaturi online. Ma rridux nibżaw li nkunu wis ambizjużi anke fil-konfront tal-imsieħba internazzjonali tagħna biex aħna niġġieldu kemm jista' jkun din il-problema arrived meanwhile, uh, so you will... Grazzi l-kollega Gejme Celadu, kem jasal u se jiprezentanna il-dokumenti għaw dwar il-konfiskar tal-assi għandek ħames minuti imbat ser ikonna rawn ta' mistoqsijiet u inti tkun tista' titkellem biex tikkummenta dwar il-mistoqsijiet u telabora dwar xi punti illi forsi ma tistax titkellem dwarhom f'dawn l-ewwel ħames minuti tiegħek. Grazzi President. Jiena ser ikolli mmur nivvota fih dan il-kumitat ekon u għalhekk nittama illi nkun hawnhekk preżenti fl-aħħar tal-preżentazzjoni jiena kuntent sodisfatt illi stajt noħroġ din il-dan id-dokument dan għandu għan wieħed għan partikolari jisħaq dwar eħtieġa li jkun hemm mudell ta' konfiska tal-assi wieħed fl-Unjoni Ewropea Nazzjonijiet Uniti jevalwaw illi l-ammont totali tal-rikavati fl-2009 kien 2.1 triljun dollari jew kella 3.6% tal-GDP globali. U anke jekk memx ċifri ċarutondi tondi tal-Unjoni Ewropea huwa mifhum illi kriminalità organizzata tiġġenera biljuni ta' euro fi profitti fis-sena. Jiena kont interessat f'din il-kwistjoni għaliex pajjiż l-Irlanda għandu liġi ċivili u mudell tal-konfiska tal-assi kriminali avvanzat ħafna. Importanti li naqsam l-opinjoni, l-esperjenza tagħna f'Ġunju 1997 ġurnalista Veronika Gerin inqatlet minn eh, min klikka ta' kriminalità organizzata u dawn l-avvenimenti waslu biex ikun hemm irrieda politika biex ikun hemm rimedju tal-sistema eh, tal-ifriżar tal-assi. Dawn il-gruppi għandhom l-influenza biex jaħarbu mill-proċedimenti kriminali l-konfiska ma tuħux post il-proċediment imma dan jemla possibli li jiġu użati il-proċedimenti ċivili fil-qorti minajr ma jkunem sentenza. Rajna li kienem progress fil rigward tal izvilup tal-qafas legali tal-Unjoni Ewropea u minna ħafna u koll pala stati membri biex noħolqu l-infrastruttura. Iżda Hemm bżonn illi naħdmu aktar biex ikonna reġim ta' sekwestru komuni illi jkun effettiv. Id-dokument tiegħi jitkellem dwar il-passi li saru, il-programm ta' Stokkolma, deċiżjonijiet ta' sim ta' informazzjoni, kooperazzjoni fost l-Istati membri, uffiċċji ta' kupru tal-assi u n-netwerk u l-Aġenzija tal-Kupru tal-assi. Il-proposta tal-Kommissjoni għal direttiva dwar ir-rikavati tal-kriminalità hija importanti immens għaliex tirrappreżenta l-ewwel proposta leġislattiva f'dan il-qasam. Il-Presidenza tal-Irlanda ser tipprova tadotta dan iżda irridu naraw kemmu kbir l-appoġġ għal rikonoxximent reċiproku għal frizar u għall-ordnijiet ta' frizar u konfiska fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Xi stati membri għandhom aktar problemi minn oħrajn? Xi standards minimi għandhom japplikaw il-problemi il legali eh, jistaw forsi jitalmu mill-kas tal-Irlanda model għas sekwestru ta' proprjetà tal-Irlanda illi irnexxilu jeleb sfidi kbar f'pajjiżi, sfidi bażati fuq id-dritt tal eh, ġuri ġust u lebda kastig mingħajr liġi artiklu 7 dawn kollha ġew indirizzati. Fl-aħħar huwa importanti li niftakru illi wieħed mill-għanijiet ewlenin tal-Unjoni Ewropea huwa illi toffri li ċittadini tagħha żona ta' sigurtà, libertà u ġustizzja mingħajr frontieri interni fejn il-moviment ħieles ta' prodotti ta' persuni huwa żgurat u dan f'konformità mal-prevenzjoni tar-reati. Trattat ta' Lisbona l kompetenza komuni tal-Unjoni Ewropea u l-Istati membri fil-żona tal-sigurta, liberta u ġustizja u għalek għanna nużaw dawn il-kompetenzi biex minnom ikun jistaw jibbenefikaw iċ-ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea. U kol biex nevitaw illi jiġu konfiskati xi assi f'xi stati membri u mhux fxie stati membri oħra. Il-ċittadini ser ikunu dawk illi jibbenefikaw. Grazzi, Sur Mitchell, nishtiq ringrazzjawkom il-koll l-awturi ta' dawn l-erba' dokumenti tematiċi kif ukoll il-kollega Salvatore Jacolino għal grupp ta' ħidma tiegħu. Kenna dettalji tajbin ħafna hawnhekk kemm f'żoni tradizzjonali tal-kriminalità organizzata pa' traffikar ta' droga u traffikar tal-bnedmin u kol setturi ġodda pa' ċiberkriminalità u kol possibiltajiet għal azzjoni fil-konfiska tal-assi kriminali. Illi, minħabba dawn jintilfu biljuni ta' euro anke fi żmien ta' kriżi ekonomika Ma konniex anticipajna xerawn ta' koordinaturi, forsi jixtiqu intervjenu l-koordinaturi issa ma nafx, inkella forsi naddu direttament għall-interventi ta' Sinjora Janako u l-Onorevoli Gabriel. Il-koordinaturi oġġezzjonaw, jekk le nkunu nistgħu. Inkomplu bid-dibattitu l-Onorevoli Janako. Grazzi, President. Dawn il-kontribuzzjonijiet il-dokumenti tematiċi kif ukoll il-dokument me rapporter tagħna huma l-koll importanti immens. Jiena naħseb il rapporter għandu raġun biex ikompli jinsisti dwar il-proposti b'mod partikolari l-esperjenza tal-Italja illi jissa rajna ukoll il-konfiska tal-assi frabta madan dak li rridu nevitaw huwa illi il-kriminali jkunu jistaw joqogħdu imorru minn pajjiż għal ieħor fejn is-sanzjonijiet jew reperkussjonijiet ikunu inqas. Jien dan diġà trattajtu ġewwa pajjiżi jiena ma naħsibx li l-affarijiet inbidlu ħafna f'dawn l-aħħar 20 sena. Jekk perżempju naraw il-waqt tal-ħajt ta' Berlin minn dakinhar lawn u naraw dawn il-klikek ta' kriminalità illi żviluppaw minn dak iż-żmien law jiena jkolli ngħid illi kemm dak iż-żmien kif ukoll issa il-portijiet il-kbar Liverpool, Amsterdam diġà kienu punti ċentrali l-Afrika u kol kien punt ċentrali uħor importanti u l-gwerra fuq id-drogi kontra drogi kienet diġa bdiet dak iż-żmien. L-affarijiet ilhom jiżviluppaw. Jiena niftakar kelli rapport fl-1987 dwar il-kokaina, li traffikar tal-kokaina. Illi konna naraw fil-Amerika Latina U l-kummerċ tal-kokaina ilu emmek ilu għaddej għal-bosta snin. Issa dwar il-mistoqsija tas Sur Dias u d AA Washington jiena naħseb illi memx għalfejn qodu dumur daqshekk il-bod biex naraw xini situazzjoni sitwazzjoni tista' ssib tarif fil-Belġu jew nkella fil-Greċja jew bandoħra. President, għaliex niġi interrotta. Jiena tfadalli xi ngħid. Dak kien il-punt tiegħi illi m'hemmx għalfej immorru l-Istati Uniti biex nżuru il dea Nixtieq niċċara dan il-punt. Jiena meċ kemm kelkom ħin disponibbli imma kell għandkom zewċ minuti. Il-senjura xanna kot kelmet ila titkellem għal aktar minn zewċ minuti u nofs. Jina kont etnejt illi forsi kun idea tajba lina illi morru fl-Istati Uniti biex niltaqaw mal-direttur ġenerali mid-DEA e u xaħat mill-FBI għanna morru nitkelmu mal-direttur ġenerali tal-Interpol illi naħseb illi huwa dik il-persuna li għandha l-iktar informazzjoni biex bekk inkunu nistgħu naraw x'tip ta' miżuri ġodda huma meħtieġa issa wara li għadha dak iż-żmien kollu. Għaliex din hija xbija li għandha bosta naħat perspettiva tiegħi hija dik li aħna irdu nindirizzaw il-problemi maħluqa mill-kriminalità organizzata u irridu nnażlu xi ftit il-veloċità, nħaffu xi ftit il-veloċità fil-affarijiet legali tagħna biex ta' bilħaq nieħdu rriedni fidejna hawnhekk. Għaliex wasal iż-żmien illi nrażnu din il-problema darba dejjem. Grazzi dwar is-suġġett tal-żejjer ta' delegazzjoni ta' dan il-kumitat din hija xi ħaġa li ser tiġi diskussa fil-laqgħa tal-koordinaturi bħas-soltu. L-Onorevoli Gabriel. Grazzi, President. Jiena wkoll nixtieq nifraħ lill erba kollegi tagħna għal kontribuzzjonijiet relevanti immens tagħhom. Jiena naħseb li jekk aħna natu titwila lil dawn l-erba dokumenti nistaw naraw illi hemm rakkomandazzjonijiet komuni illi huma meħtieġa illi għandha toħloqhom l-Unjoni Ewropea grazzi għal leġiżlazzjoni tagħha. Jiena nixtieq nifoka dwar il-traffikar tal-bnedmin jiena nappoġġa l-proposta tal-Onorvoli Ajala Sender fil-komitat tagħna irridu nisimgħu mill-koordinatur Sinjura Vassiljadu ta' taqsima ta' traffikarja persuna li taħdem ħafna, għandha ħafna enerġija, hija impenjata immens u għandha ħafna informazzjoni x'tista' tagħtina u għalhekk jiena nappoġġa dan is-suġġeriment. Imbagħad għandi serje ta' kummenti. L-ewwel net naħseb li irdu nkomplu Ninsistu dwar in-naħa ta' prevenzjoni, konna kampanji li jrawmu aktar kuxjenza, kampanji ta' tarif, dwar suġġetti daqsa komplikati daqshekk serji din hija parti importanti minn dak li qed nagħmlu imbagħad it-taħriġ tal-pulizija u persuni li jaħdmu f'servizzi oħra huwa ewlieni illi aħna nagħtuhom taħriġ xieraq biex huma jkunu jistgħu jarfu li traffikar pereżempju għaliex dan huwa fenomenu fenomenu illi jevolvi ma' żmien u jkollu xbijat differenti, għamliet differenti, kif tafu l-organizzazzjonijiet kriminali jizommur huma ġornati ħafna, mbagħad it-tielet punt. Il-vitmi, il-helpline tal-telefon. Is-Sinjura Jala Sender qalet li fit 18 stat membru hemm linja tal-telefon li hija disponibbli linja ta' għajnuna u dan ikun suġġeriment speċifiku hawnhekk. Linja telefonika Ewropea. Issa li nkunu prattiċi hawnhekk. Nistaw nidentifikaw xi eżempji tal laqwa prassi u forsi nkunu nistaw nikkupjawhom imbagħad it-tieni punt x-rizorsi finanzjarji għandna biex aħna insaħħu l-koordinazzjoni u biex niksbu il tarif id-data illi palissa mannix. Dan għandu jisir biex ikonna timijiet konġunti, per eżempju, li kunu jistaw jitġildu l-traffikar, għalix aħna edin nindunaw. Illi timijiet bħal dawn għandhom ħabta illi jiltaqaw ma bosta xkil, pal per eżempju li xkil lingwistiku jew nkella nuqqas tarfin ta' leġislazzjoni Ewropea. Eh, leġislazzjoni li tista' tvarja minn pajjiż għal ieħor għal daqstant hemmhekk hemm affarijiet x'namlu. L-aħħar punt, il-subijiet ma' organizzazzjonijiet differenti ta' soċjetà ċivili jiena naħseb li hawnhekk għandna ninvolvu aktar l-awtoritajiet lokali Pala Parlament Ewropew forsi għanna ninsistu il sħubijiet pal dawn għandhom jiġu organizzati brat aktar maġla għaliex is-Sinjura Vassiljaw semmi strateġija f'Ġunju u suppost kollox kellu jibda fl-2014 imma ma nistawx nibqaw nistennew sal-2014 l-affarijiet huma serji immens grazzi lis sinjura Jala Sender għal-ħidma tagħha għanna l-elementi bizzejiet biex inkunu nistaw noħorġu bi proposti komuni għall-Europa, grazzi. Grazzi, grazzi tal-kontribuzzjonijiet tagħkom u grazzi tas-suġġerimenti tagħkom. Fil-2013 aħna ser inkunu qegħdin inżuru l-Istati Uniti qed jgħid l-Segretarjat u ser nintaqgħu ma' rappreżentanti tad-DEA, il sinjura Kostalu. Grazzi President. Jiena xtaqt nirringrazzja wkoll l-erba' rapporters u kol l-Onorevoli Jakolino għad-dokumenta ħidma tijaw. Dawn dan huwa bażi dinja bażi tajba biex inkunu nistgħu nafanzaw fil-ħidma tagħna nixtieq nifoka fuq xi aspetti tal-dokumenti. Il-dokument dwar il-kalteri ta' droga u dik ukoll dwar it-traffikar jiena naħseb illi jista' jkun ta' siwi illi dan narawh fil rabta mal-proposta ta' helpline għal traffikar forsi ta' min ikonna linja telefonika fl-Unjoni Ewropea kollha frabta mal-traffikar ta' droga fl-Irlanda helpline ta' siwi li topera fi rigward ta' dan u forsi din tista' taħdem ukoll fuq livell Ewropew. Dwar il-traffikar jiena nixtieq nirringrazzja lis senjura Ajala Sender għal dokument tagħha Waħda mill-kwistjonijiet ewlenin li identifikat kienet dik tal-istatistika irridu nagħmlu aktar dwar l-istatistika u koll protezzjoni tal-vitmi u l-traffikar. Dwar il-konfiskar tal-assi il-kollega Gay Mitchell illi ġej mill-Irlanda bħali wkoll. Jina naħseb li l li għanna fl-Irlanda huwa relevanti ħafna dan l-uffiċċju tal-assi kriminali huwa modell tajjeb ħafna u ħadem fil-prattika. Nixtieq nappoġġa suġġeriment illi rikavati mill eh, l-attivitajiet ta' kriminalità jiġu investiti f'attivitajiet soċjali. Dwar kwistjoni tal-ħidma mal-NGO u l-autoritajiet lokali jena din nappoġġa kompletament Hemm ħafna temi komuni kif intqal dwar iċ-ċiberkriminalità, il-kwistjoni tal-edukazzjoni hija importanti immens u hemm ħafna affarijiet tista' tagħmel l-Unjoni Ewropea f'dan ir-rigward. Għandi mistoqsija dwar l-erba' dokumenti eċċellenti kellhom għandhom konklużjonijiet eċċellenti immens u anke il-karta ta' ħidma, dokument ta' ħidma ta' rapporter, forsi inti President tkun tista' tgħidilna issa x'ser nagħmlu kif nistgħu niġbruhom flimkien dawn id-dokumenti biex ta' bilħa inkunu nistgħu nagħmlu kontribut importanti hawnhekk għaliex huma dokumenti eċċellenti imma jiena nishti nara kif ser jitpoġġew fil-prattika dawn il-proposti u kif nistgħu navanzaw hawnhekk. Grazzi, Sinjura Costello, inti kellek mistoqsijiet konkreti lil kollega tagħna. Gay Mitchell, għatfadzinna kell, kellima wahda Sinjura Fajler hawnhekk imma jina nishtiq nissuġġerixxi għalli xinti għandek eh, il-votazzjoni fekon, forsi ser ikollok titlaq qabel. Jina nissuġġerixxi illi nibdew bik meta nagħmlu ir-round tal-tweġibiet dwar il-kontenut ta' dawn id-dokumenti tematiċi u wkoll id-dokument ta' ħidma ta' Surja Kolino. Aħna se niżguraw imma dan huwa l-kompitu tagħkom ukoll li tresqu l-emendi Ser niżguraw li dawn is-suġġerimenti u l-kontenut tajjeb immens jispiċċaw imbagħad f'emendi, forma ta' emendi fir-rapport interim li ser ikonna wkoll fir-rapport aħari illi qegħdin nassumu illi ser jasar fl-2013 jekk is-suġġerimenti tagħna jiġu approvati fil l koordinaturi llum ngħaddi l-kelma l-Sinjora Vajler għall-aħħar intervent tagħna dwar din il-parti mbagħad lill-Onorevoli Gay Mitchell għall-aħħar round mal-awturi tal-dokumenti tematiċi. President, eh, għandi kummenza għasir x'namel. Għaliex il-rapport għadni ma rajtux fi dettalji kollha, però Dak li rajt jidir li li huwa interessanti ħafna u utli għax-xogħol tagħna. U tkun ħaġa tajba, hija ħaġa tajba li llum aħna tkellimna fuq dan is-suġġett kif aħna eh, żviluppajna l-esperjenzi tagħna u tkellimna fuqhom, però issa rridu nagħmlu evalwazzjoni. Dalodu Jina mort għal ċelebrazzjoni tal-20 sena ta' su uh, eh, intern, kienem eh, ċelebrazzjoni importanti u għamilna evalwazzjoni ta' dak li għanna sa' fuq il-level ta', ta Europa. Ma tri fuq dan issa għanna situazzjoni differenti. Għal kull pajis għandu ċerti eh, ċerti eh, progressi, però eh, dawn attivitajiet mumiex eh, marufin eh, fuq livell transkonfinali. Anki kommissjoni mandiċ uffiċu eh, eh biex tikkonċentra fuq dawn l-aspetti importanti tal-ħidba tagħna. Per eżempju, ħaġa <coughs> importanti hija Eh, frodi, tentativi ta' frodi u frodi reali fil-xiri eh, pubbliku. Hawnhekk hawn miktub fil- eh, fil-taqsira li bil-liġi preparata minn Tarabella għandu jkun possibbli eh, illi ċerti organizzazzjonijiet jiġu esklużi mill-liġi tal-xiri pubbliku. Però mħaġ oħra, jridu naraw anki, mux qed nitkellem jien fuq il każijiet zar, imma il-liġi ta' xiri pubbliku eh, Ewropew l-kbir minn 50 miljon il-fuq. Irridu naraw fejn edin dawn il-kazijiet, ma rridux naħsbu biex tal- naħsbu biex fuq il-qorti tal-ġustizja Ewropea. <clears throat> ħafna drabi hemm livelli iktar baxxi, tkun ħaġa tajba li konna moment ta' koordinazzjoni fil-kommissjoni biex jiġbor dawn il kazijiet u jkun skambju ta' esperienzi u bat fil-evalwazzjoni ta' mpat li ġej nkunu nistaw nikkonsidraw dawn l-aspetti u kif li ġat, fuq livell nazjonali diġa siru ħafna affarijiet hemm xi ħaġa żgħira fuq livell Ewropew, però jidher li li mawx koordinazzjoni eh, tajba. Eh, u din hija dan huwa komment li rridu naħsbu fuq u dan dinja ħidma li rridu li namlu. Grazzi, signora Weiler. Ma nissa nistaw naddu għal eh, eh, għatwiġibiet minnaħa tal-autori tal-autori tal suġġetti tematiċi għanna formazzjoniet dettaljati ħafna u statistika u koll u xuħut minnom da u smajnijom l-ewel darba f'din il-laqa, specialment fuq id-dokumenta jala sender Eh, eh, referenza għal eh, numru ta' persuni li huma obbligati jaħdmu fil-network tal- tal tal-bnedmin, hemm ħafna nies, hemm eluf ta' nies li huma involuti u ħafna minnhom fuq sfruttament sessuali. Mela nistgħu nibdew bil-kollega Ginnic biex ikun jista' jirrispondi għal mistoqsijiet ta' dokumenti għaw fuq il-konfiska tal-tul mill-attività tal-attività kriminali. Grazzi, President. Esur Mitchell, grazzi. Eh, eh, Peress li il-kollegi Jakolino għedin jajnu il-ħidma tiegħi u ħaġa tajba li l-istawni nistgħu nikkoparaw u anki daw kolla li għamlu mistoqsijiet jiena naqbel li għandhom jintużaw dawn l-assi għal skopijiet soċjali. Hemm bżonn irid ikun hemm irid ikollna anki linji gwida hemm preċedenti jekk eh, aħna jekk intkom interessati l-Irlanda se tieħu l-Presidenza tal-Kunsill u l-Ministru tal-Ġustizzja tagħna bħalissa u interessat fil- f'din il-kwistjoni tkun ħaġa eh, interessanti għal kumitat tagħna rapporter naħseb illi f'xi forma se tkun ħaġa utli di. Hemm bżonn niġġieldu mhux biss fuq livell kriminali mal-pubbliku eh, jieħu gosti jkun jaf illi eh, illi l-ġustizja edha sir u Hemm nies illi għandhom assi enormi li qatt ma kellhom xogħol f'dawn l-aħħar għaxar snin speċjalment. U jiena naħseb illi hemm bżonn nistaqsuhom eh, minn fejn ġabhom dawn il-flus u jagħtuna spjegazzjoni. Jekk jagħtuna spjegazzjoni, allora hemm xalfejn komplu ninvestigaw, imma mek ma għatux spjegazzjoni fl-Irlanda aħna nistgħu nieħdu l-konklużjonijiet tagħna. Eh, eh, hemm raġuni raġonevoli li wieħed jistaqsi għaliex ċerti assi minn fejn ġew. U f'dan il-każ assi bħal dawn li ma jiġu spjegati jistgħu jiġu konfiskati. U dan huwa punt li rridu nifmuh. Et-tieni punt. E, l-eżempju tal randis huwa l-eżempju e, l-iktar li jiena nafuq imma anki eh, minnaħa tal-garda tagħna li hija il-forza tal-Pulizija Nazzjonali Irlandiża, eh, però hemm problema li jistgħu jużaw biss l-informazzjoni għal raġunijiet li għalija li għalihom ġew miksuba dawn l-informazzjonijiet. Ħafna eh, mezzi biex wieħed jipproteġġi l-informazzjoni personali tal- ta' ċittadini. U ħafna drabi dina ħadmet tajjeb u dinja korrenti mal-Konvenzjoni Ewropea ta' dritti tal-Bniedem u għan nistanamlu fuq livell Ewropew. Hemm bżonn nipproteġu dawn l-informazzjonijiet. Aħna, ejva, eh, ejva, eh, importanti li nġildu nistgħu nparadu ntuhom possibilità li jiddefendu Jiena naħseb illi naħseb li nistaw anki nikkonvinċu l konsil tal-Ministri, l komissjoni ġaja konvinta, ma importanti eh, eh, illi illi jkun hemm min jahdem li għalet minn naħa tal-poplu eh, biex nġildu kontra dan it-tip ta' frodi. Grazie. Grazie. Essa neħdu bil-ordi regolari tal-intervenzjonijiet. Niproponi illi nużaw bħala benchmark l-intervenzjoni tal-kollega Mitchell u nitlobhom lill-awturi li ma jaqbżux l-erba minuti. L-ewwel istur Dias de Grazzi, President. Jena, nishtini ċara żewġ punti Jena nishtiq najt li jena nafda ħafna fil-kapacità tal-interpretazzjoni tal-interpreti tagħna. Jena dak li għattuwa illi biex nitkellmu maddejas, mux mhux importanti li immorru eh, fl-Istati Uniti. Fuq il-kriminalità organizzata eh, fl-Europa, nistaw nistaw nieħdu ħafna iktar informazzjoni mill-organizzazzjoni li fl europa milli li hemm milli hemm eh, fl-Istati Uniti nistgħu morru Madrid jew nistgħu morru anki l-Aja. E tiri punt huwa fuq il-Kristjan ta' Liverpool fid-dokument tiegħi jena illi niproponi li taqrawh Eja, li l-kwestjoni tal-Liverpool issa ma dix kif kienet fil moddi jem ġlida alternativa uh, fuq l-aċċess tal-Ispanja u Portugal. Le, issa Liverpool, u dinja hija ħaġa ġdida, sar punt li għandu bażijiet eh, li lem il-bahar. Iva, grazie Presidente. minar ma nitħlu fil-diskus, fuq il-meriti ta' diskussjoni jek għandix jew le, immorru l-Amerika jew le, nishtiq najt li hemm delegazzjoni ta' l-Unjoni Ewropea, eh, delegazzjoni permanenti fil-Washington, Washington li tista' tibatinna l-informazzjoni li għandna bżonn u nistgħu nużaw is-servizzi tagħhom u naħseb li għandna nagħmluh dan. Issa nixtieq ngħaddi għas-Sinjura Jala Xender biex titkellem fuq il- traffikar tal-bnedmin fuq il-dokument eh, tematiku tagħha. Grazzi President, jena nixtieq nirringrazzja l-kollegi tal-appoġġ tagħhom u tal-kummenti u tal-feedback li taħuna ħat nota, nixtieq nirringrazzja anke l-Segretarjat tal-Kummissjoni tal-paċenzja tagħhom għal eh, appoċ li taħuni jena naqbel mal-punti ta' Sur Mitchell fuq il-konfiska tal-assi, l-idea tal-konfiska preventiva, il-wieħed ħares li il-kontijiet tal-banek għal uffiċi gbar pajizi speċifiċi li għandhom diffikultajiet ekonomiċi ċari, <clears throat> nitkelmu fuq il-piraterija fil-golf tas Somalia u anki xtip ta' traffikar ekonomiku jista' jkun għaddej, xarabtiet jista' jkun hemm bejn il-pirati u ċerti eh, eh, intraprizi. Issa dak li għal signora Gabriel fuq il-taħriġ u importanti, jridu nitkellmu anke fuq l-aħjar prassi, eh, strumenti, dawnu ma kolla kollha utli ħafna, batem id-direttiva li tama li l-istati membri kollha jittrasponu jit, għad direttiva, pero aħna marnexi, għat ma nix, aħna eh, nafaċċaw il trafikar tal-bnedmin, eh, l-istruttar tal-sessi u l-ħidma eh, forzata, dawnu ma kolla traġedji li għat irridu eh, għat irridu nafaċaw, naturalment irridu nżidu risorsi, u naħseb illi nistaw nieħdu eżempji per eżempju mill-kampanji kontra il-kuxenza kontra it-tipjib Eh, dawn huma kollha affarijiet li rridu niġildu kontra tagħhom. Urid ikollna anki approċċ ċar li eh, eh, ikun hemm helpline għal vittmi ta' traffikar biex ikun jistgħu jċemplunna biex jirrapportaw ir-reati fuq kooperazzjoni l-NGOs min iħaddem dawn huma kollha kwistjonijiet li ġew eżaminati rridu nħarsu lejn x'tip ta' rizorsi nistgħu nużaw għal ħaġa li tasibni lili l-istrateġija tal-Kummissjoni edha tħares lejn l-implementazzjoni tad-direttiva 2012-2016 eh, eh, u mbaħt nistaqsijin fuq l-2020 irridu iktar riżorsi, irridu iktar anki ċifri statistiċi fuq il-fondi Ewropej li se jiġu allokati kontra eh, traffikar tal-bnedmin, għatman nix ċifri fuq dan il-sujġet Għadna dejjin stadju sensitiv ħafna fin-negozjati, irridu nikkonsidrawhom da. Grazie, Signora Ayala Sender. Essa, eh, Sinjura McLaren, fuq il-ċiber kriminalità. il-xolta dan il-komitat kurħat għatħiddu bis-serjetà kif għanna namlu. Jiena l-punt li nishtenni rispondi għalli huwa illi rridu nkunu nistgħu eh, nirreaġixxu malajr daqs kem jiraġixxu malajr il-kriminalità kriminali. Uma, uma kapaċi jibidlu jaharbu, jibidlu il-negozju taħħom. u naħseb li jem diġa nis li għet jimmonitoraw dan u smajna l esperienzi tal-Istati membri rridu nifmu x'qegħdin jamlu u maħnex sen noħol u rridu pjar eh, ta' ċerti attivitajiet li ġa fl-Unjoni Europea. U rridu nifmu u rridu nitalmu kif se nużaw għal-teknoloġija għal-vantaġġ tagħna. Il-kriminali kollha jagħmlu hekk u aħna rridu nużaw anki aħna il-vantaġġ il li jista' jkollna biex niġġieldu kontra l-kriminalità kriminali u nittama nkunu nistgħu naħdmu flimkien fuq dan id-dossier u noħorġu b'rakkomandazzjonijiet illi jista' jkollu verament impatt fil-ġlieda kontra il-kriminalità organizzata. Grazzi. Jgħid il-President. U biex narqu, Surja Kolino li huwa il rapporter għal dokumenta ħidma ġenerali. U nishti nala miaw, Salvatore. Iva, nishti m'hemmx ħafna xi nżid, jidher li li seri fitri tajjeb tajba il-kontribuzzjonijiet tal-kollegi singoli huma kollha koerenti u ċari Eh, fil-mira tagħna ċo rridu preċizaw dejjem iktar u għaw aktar il l-ġlida kontra kriminalità roġilżata il-ħasil tal-flus u l-korruzzjoni tibqa l-ikbar priorità fl-azzjonijiet politika tal-Parlament Ewropew u tal-istituzzjonijiet l-oħrajn kollha. E, se tkun ħidma tiegħi kif ġi suġġerit minn kollega xi ftit moment ilu illi nisfruttaw blaħjar mod Eh, u jina jidir li li dana għamilnih mod korrett u xira il-kontribuzzjonijiet li ah, huma uh, importanti ħafna li ġew preparati mill-kontribuzzjonijiet tal-kollegi singoli. U ma tikun hemm momenti ieħor, passaġġ ieħor wara it-tieni dokumenti li se jiġi preżentat fil-bidu ta' Deċembru wara il-tielet wieħed fuq il-kontra korruzzjoni li se jkun anki fl-aħħar Jannar u u għara eh, li kunem eh, twetti konkret anki eh, bemendi importanti li se jkunu prezentati mill-gruppi politiċi u anki mill-membri tal-parlament individuali. Lan huwa li ikolna armonizzazzjoni tal liġijiet li jġildu kontra kriminalità organizzati. U nerġana it-tunala illi il-mira hija li natu sustanza u fl-istess ħin struttura għal ġlida illi għanda sir effettiva u konkreta eh, eh, fil-prevenzjoni u fil-ġlida diretta kontra l-attività tal-mafja. U dana għandu jkun il rizultat tal-battalja tagħna għandha tkun anke konkwista ta' ċiviltà. Grazzi, Surja Jakolin. Grazzi anki lil kollegi kolla li ħadmu fuq dawn il- Eh, dokumenti tematiċi jekk ikollna dan it-tip ta' kooperazzjoni meta nidħlu anki fit-tielet u fit-tieni u fit-tielet fażi tar-rapporti e li rigwardaw naħa waħda l-korruzzjoni u naħa l-oħra l-ħasil tal-flus, allora tant aħjar. Allora grazzi ħafna l-kollegi, l-assistenti tagħhom, segretarjat, il-rapporter, kollha għal kulma sar sissa fil-tajja ta' dawn id-dokumenti. Signora Borsellino, Jiena nixtieq nagħmel kumment illi jidħol taħt l bi. Peress li d-dinja l-aħħar laqa tal-kumitat qabel mal-żjara tal-kumitat fl-Italja, tawna l-programm bil-laqat kollha li se jkollna fl-Italja. Però nixtieq ngħid illi fil-laqat li għandna f'Milan m'hemmx appuntamenti li fl-opinjoni tagħna kienu importanti eh, maħna sen intaqgħu maħat illi jirrigwarda il- ħasil tal-flus lebda maġistrat li jitkellem fuq il-korruzzjoni u mux edin nitkellmu fuq responsabli tal-Expo 2015 li bħalissa eh, kif nafu illi eh, fil-deċizjonijiet eh, tal-xeri pubbliku rajna li kienem infiltrazzjoni tal-mafja. Nishtiq illi tħarsu lejn dan il-programm u t-korreġuħ Mela nistaw nitkellmu fuq dan is-suġġett fil-laqgħa tal-koordinaturi illi se jkollna issa malli nagħlqu din il-laqgħa u naraw x'nistgħu nagħmlu. Imma is-segretarjat e, e, għandu xi xejdinna fuq dan il-punt. E, is-segretarjat qal illi il-maġġoranza tan-nies illi ridna nitkellmu niddiskutu magħhom ma kinux fil-fatt disponibbli. Iżda se koplu nippruvaw nikkoordinaw sabiex nippruvaw ninkludu xi nies illi inti semmejt sabiex niltaqa' magħhom. Memx iktar hemm xi punti oħrajn taħt lewbi? Le, mela, il-laqa li jmiss tal-Kumitat Speċjali se tkun hawnhekk fi Brussell fit-12 ta' novembru ta' din is-sena. Mi 3.000 senar sa' 6 u nofs. Billi għanna laqa tal-koordinaturi fil- ħamsa u nofs, iżda mhux il-koordinaturi kollha huma preżenti jiena sena laqa din il-laqa hawnhekk issa pausa u mbagħad il-laqa tal-koordinaturi fil-ħamsa u nofs. ħafna.